Hello, dear colleagues. We are going to... Kollegi, nibdow il-laqa. Nsalmelkom. Abbiamo concluso stamattina il Temmejna tmim ta' xogħol tal-Kumitat dal-Odu u anke l-laqa tal-Koordinaturi bil-punti li kienu stabiliti skont l agenda ntikom rendi kont ta' deċiżjonijiet adottati min-naħa tal-koordinaturi fir rigward l-evalwazzjoni tal-proċedura ta' negozjar min-naħa tal-Parlament tal-petizzjonijiet li jaslu mill-ċittadini u li aħna għanna jekk questionable submissions, il-koordinaturi approvaw il-proċedura li kena taqsira magħha mill-kumitat, mis-segretarjat tal-kumitat u fil-laqa li miss tagħna tal-Kumitat dawn il-petizzjonijiet ser jiddaħlu f'lista li imbagħad ser tiġi votata min-naħa tal-membri tal-Kumitat biex bekk inwieġbu għall-osservazzjonijiet tal-uffiċċju legali li kien ġibdilna l-attenzjoni fuq il-proċedura li aħna ħadna u għamilna għal madwar sitt xhur. Fir rigward iż-żewġ petizzjonijiet u l-petizzjoni mod partikolari 0301 tal-2011 fuq il-dizastru tal-zona ta' Zmolensk, il-koordinaturi ddeċidew għabbazi tal-indikazzjonijiet li irċivu anke fuq tweġiba tal-Kummissjoni li l-petizzjoni tinala u tiddaħħal fl-annesbe tan-naħa tal-Kumitat. Il-kollega jixtieq il-mikrofonu fuq dan il-punt? Jekk jogħġbok. Iva, grazzi President. Nixtieq għajjem tliet punti. L-ewwel net dwar il-petizzjoni ta' Smolensk. L-ewwel net nixtieq nfakkar il-kollegi li l-esperti legali ta' servizzi ma kienx negattiv. Barra minn hekk il-protezzjoni tqiset bħala ammissibbli fil laqgħa tal-koordinaturi. Dak l-ewwel punt li xtaqt irresqilkom. It-tieni net La s-sur ċiċisteru, la jien ma stajna nkunu preżenti fil laqgħa tal-koordinaturi ta' dalodu u għalhekk tlabna li il dibattitu fuq din il-kwistjoni jiġi pospost. Il-laqam ma il-puntana ma tlaqax, ma tlaqax, u bajt sorpris li t-talba tana ma tlaqax, u anka inaċċettabli sa ċertu punt, għaliex aħna wara kollox konna qegħdin nargumentaw favur din il-petizzjoni. U s-soltu, il-proċedura li nieħdu s-soltu, hija li ġala darba jkun hemm talba għal posponiment minħabba li ma jkunx jista' jkun preżenti MEP, is-soltu tenata din id-darba ma u jiddispieċini ta' dan il-fatt. It-tielet punt li xtaqt narrafkom dwaru huwa li nixtieq infakkar lill-kollegi li l-petizzjoni li qed nitkellmu dwarha l-ewwel nett kifet tqiset bħala ammissibbli, it-tieni nett ġiet iffirmata minn nofs miljun ruħ f'pajjiżi u anke barra minn pajjiżi, probabbilment hemm iktar minn nofs miljun ruħ, u qatt qabel ma kien hemm każ li petizzjoni li hija meqjusa bħala ammessibbli ta' pis bħal dan imbagħad tingħalaq wara mingħajr ma tenata l-opportunità l petizzjonanti biex ikollhom smieħ ġust fil-Parlament Ewropew. Dan kważi skandlu biex ngħidu hekk. U jiena hawnhekk nitlob lill membri onorevoli ta' dan il-Kumitat u anke lilek, Sinjura President, biex tmorru kontra l-proposta tal-koordinaturi dawn in-nies minn tal-inqas irridu ntuhom widen hawnhekk fil-Parlament Ewrokom Mhux qed nagħmel preġudizzju għar-riżultat iżda aħna qegħdin hawn biex nagħtu widen lin-nies li jilmentaw u mhux qegħdin hawn biex nagħtu widen tal-opinjonijiet ta' setat ikunu min ikunu jew il-gvern. Dawn huma nies li ħaqhom ikollhom smih ġust hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Għalhekk nitlob lill membri onorevoli ta' dan il-Kumitat sabiex imorru kontra jiġħdu l-proposta tal-koordinaturi. Grazzi. Eh, grazie, prima di dare. Grazie, qabel ma naddi l-kelma lill-kollega Jar nixtieq ngħid li d tal-koordinaturi ġiet bazata fuq tlet aspetti. L-ewwel nett li il-kumitat kien kontra il-kompetenza tal- il-Kummissjoni kienet kontra l-kompetenza tal-istituzzjonijiet u dan il-Parlament, it-tieni li hemm Eh, proċeduri legali biex jikunu ċerti fuq il-fatti u aħna ma nistawx nintervjenu. Ġala darba jkun hemm eh, mm, kas legali ta' sejbit tal-fatti, soltu waqfu kwalinkwa analiżi tal-petizzjonijiet. It-tielet aspett huwa marbut ma' l-opinjoni tal-uffiċċju legali li xorta waħda huwa kontra il-kompetenza ta' l-Unjoni f'dan f'din il-petizzjoni. Dawn huma tliet aspetti li qisna u daħanna fl-anness B fost il-petizzjonijiet ammissibli din il-petizzjoni u għalhekk ma morniex kontra deċiżjoni tal-koordinaturi fuq l-ammissibilità ta' din il-petizzjoni iżda mdaħla fil-parti B fid-dawl tal-risposti li rċevejna li għadni kem semmejt il-petizzjoni tista' titqis bħala maluqa. Naħi kelma issa lill kollega jar. Grazzi ħafna, Signora President. Ma nixtieqx nżid xejn fuq kif ġew diskriviti l-fatti, iżda nixtieq nżid xi punti minn naħa tiegħi. mhux minnu li l-ewwel darba li din l-ewwel darba li diskutajna din il-kwistjoni, diskutejnija bosta drabi, għandna l-opinjoni legali tas-servizz legali, kellna tweġiba mill-Kummissjoni li aħna rrevedejna wkoll. Umbat wara dan kollu ġi deċiż mill-maġġoranza tal-koordinaturi li huwa issa possibbli li nagħlqu l-petizzjoni. Donna nħalqet l-impressjoni palli kieku stennejna għal mument fejn grupp partikolari politiku ma setax jiġi rappreżentat. Dan mhux minnu, dan il-punt kien ilu fuq l-aġenda konna nafu dwaru kien jaf dwaru kulħadd. Għal daqstant l-argument tista' ilbu ta' taħt fuq u tajt il-kontra ta' x'inhuma l-fatti jien mhux ngħid li kien hemm xi konfoffa jew xi affarijiet għaddejjin minn wara l-kwinti, iżda l-kumitat xorta waħda għandu l-possibilità li jagħmel reviżjoni ta' din id-deċiżjoni jekk hekk irid u t-tielet punt li nixtieq irressa min-naħa tiegħi huwa li kwalinkwa petizzjoni li aħna nirċievu għal kull waħda li nirċivu mbagħad nagħlqu aħna għandna l-possibilità jekk feġġu xi fatti ġodda li niddeċidu li niftħu mill ġdid petizzjoni. Għalhekk xtaqt nikkontesta l-argument li tqajjem hawnhekk li kien hemm xi manuvri politiċi jew inkella azzjoni ta' kafkaf għaliex din hija deċiżjoni li aħna ħadna bosta xhur wara li nbeda x-xogħol u naħseb li din id-deċiżjoni hija waħda xierqa. Signora Oken, ftit korrezzjonijiet minn naħa tiegħi l-ewwel nett ma binnix jiena xtaqt li tinżamm miftuħa u naħseb kienet tkun xi ħaġa ġentili nagħmlu hekk biex niżguraw li l-affarijiet ikunu xirqa. Mhux kulħadd ma appoġġakx u t-tieni net mhux korrett li aħna fil-Kumitat Peti ma nistawx nitrattaw kwistjonijiet meta jkunu miftuħin qudiem il-qorti. Il-Kumitat Peti jista' jagħmel dan u għalhekk nitlob li l-President ma ċedix id-drittijiet tagħna u anke l-obligi tagħna. Dan huwa ċar u tont u l-Ombudsman biss li huwa imwaqqaf minnaħa ta' każ fil-qorti u mhux il-Kumitat Peti jekk għandkom xi dubju nista' ngħidilkom l-artikli huma wkoll. Ringrazzjo eh, i kollegi. Nirringrazzja l-kollegi. Jekk jogħġbok tixtieq titkellem, nadilek il-mikrofonu. Mikrofon għal-kellim. Skużawni. Fur rigward il-petizjoni diskutajnija u kanna ftit ħin, provajna nizviluppaw il sujġettu għatawna l-mikrofonu meta provajna niddeskrivu xinija l-kwistjoni. Ma naqbilx mal-President għaliex l-esperjenza l-esperti legali tal-Parlament Ewropew ma kinux negattivi imma kienu pożittivi għal din il-petizzjoni. U skużani, jekk permetti l nżid, nipreferi kolli deċiżjoni li tittieħed mill-Kumitat milli minn xi żewġ u tliet koordinaturi. Sono il-President. Ehm, credo che comunque la, la Commissione. Naħseb li xorta waħda il-kumitat eh, xorta waħda għandu l-jiet taħħari u naħseb li anke il-koordinaturi ma jaqblu xorta waħda rridu ngħidu l-opinjoni tagħna x'inhi. Għalhekk jiena nixtieq li nesprimu il-valutazzjoni tal-Kumitat favur il-proposta tal-koordinaturi jew inkella kontra il-proposta tal-koordinaturi biex nalqu l-petizzjoni. U għalhekk min huwa favur il-proposta li nalqu l-petizzjoni ta' Zmolensk.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 u astenzjoni waħda. Għal daqstant konfermata d-deċiżjoni tal-koordinaturi kif imħabbra fil-bidu tal-laqa tagħna. Passo għal punto. Naddi issa għal punt tlieta il-koordinaturi eżaminaw il-kwistjonijiet marbuta mal-petizzjoni prezentata mis-sur De Fosso u l-petizzjoni prezentata mis-sur Christopher Stockwell. Żewġ kwistjonijiet ġew indirizzati b'mod konġunt u mbagħad id-deċiżjoni separata separatom minn dawn il-petizzjonijiet għaliex il-petizzjoni minn Taga Fosso l-uffiċċju tal-koordinaturi ddeċida li jitlob opinjoni minn naħa tal-uffiċċju legali għaliex hemm dubju wkoll fuq dak il-każ x'inhija l-kompetenza tal-kumitat tagħna li nitlu fil-mertu tad deċiżjonijiet minn awtoritajiet ġudizzjarji għalhekk il-petizzjoni nżabbet miftuħa u qed nistennew l-opinjoni tal-uffiċċju legali. Fi rigward it-tieni petizzjoni tas-sur Christopher Stockwell li aħna rċevejna mhux biss l-opinjoni tal-uffiċċju legali, iżda anki l-opinjoni ta' appoġġ tal-kollega Jurel li aħna rikorrejna leha, il-koordinaturi ddeċidew li jisimgħu il-petizzjonant fil-kumitat u mbagħad niddeċidu fuq riżultat ta' dana bbażi tat tarif li diġà rċevejna mill-kumitat juri kif ukoll l-uffiċċju legali. Mbagħad tiddaħħal fl-aġenda fil-laqgħa li tal-kumitat. Imbagħad hemm il-proposta għal missjonijiet fl-2012. Ġiet ippreżentata mill-Presidenza proposta minn ħatana fasla fuq bażi tat-talbiet li kien hemm min naħa tal-koordinaturi fisem il-gruppi individwali u skont il-pis speċifiku għal kull grupp politiku ġifiri li kull koordinatur għandu u għabbażi tal-lista minnaħa tas segretarjat tal-pis tal-importanza u l-urġenza tal-petizzjonijiet marbuta wkoll ma talbiet ta' missjonijiet ta' investigazzjoni u marbut ukoll mal-fatt fuq il-valutazzjoni ta' missjonijiet li diġà nkunu għamilna matul l-ewwel parti tal-mandat. Abbażi ta' dawn il-konsiderazzjonijiet kollha, lqajna l-proposti tal-koordinaturi kollha u jiena fassalt proposta minn tiegħi li nitlob li l-Kumitat japprova jew jiġħada. Nitlobkom tivvotaw fuq il-proposta tal-Presidenza qabel ma nivvotaw talbu għal mikrofonu l-kollega Oken. Jekk jozbuħ. Again, two comments. Uh, when I looked into the uh, email correspondence. Meta ħares li l-korrespondenzi bil-posta elettronika wara talba tagħna waċar ċar li s-soċjalisti, l-ISR, il-GUE, il-ħodor, il-liberali kien kellhom Spanja u l-Italja bħala żewġ prioritajiet tagħhom, anki inti Viktor, dawn kienu żewġ prioritajiet tagħhom u għalhekk ma nistax nifhem għala seta' jiġi konkluż minn dan li għandna nipposponu Spanja għaliex kien ċar fil-korrespondenzi bil-posta elettronika li rċevejt li ġew stampati għalina u jiena jidher li jekk kellna niproċedu. Nista' nipproponi u apparti minn hekk kompromiss ukoll. Jekk tismani, Sinjura President. Kompromess li nżommu ma dak li jedna fil-email tiegħek minn Marzu li konna l-missjoni tal-sejba tal-fatti fi f'Ottubru wkoll fi Spanja għaliex ftit ħajmorru l-Ġermanja, kuħe oħrajn, u għalhekk nistgħu għamlu tnejn li huma f'Ottubru kif ġi proposta oriġinarment. Għalhekk dik hija l-proposta tiegħi l-kompromess. Naħseb li t-tarif li rċevejna minn għandek, Sinjura President, juru fitxar li Spanja għandha tenata preċedenza. Italja, Spanja, skont dak li intqal minn tal-inqas għandhom jiddaħlu bħala missjonijiet. Iżda jekk taċċettaw dan il-kompromess, nistgħu nimxu hekk. Fuq il-vot kifet nivvotaw bħalissa ma kienx fl-agenda u jiena ma taġobniex din il-proċedura. Nittama li tatu id-dan għal dak li qed ngħid anke fuq rigward il-kompromess minn tal-inqas. Mejer. Kollega Mejer. Grazie ħafna, Signora President. Jiena xtaqt nqajjem dan il-punt. Hemm il-ħtieġa li nagħmlu l-missjoni f'Galissja skont il-loġika tal-kumitat tagħna li huwa wara kollox kumitat tal-petizzjonijiet. Irridu nispjegaw għala din il hija tant importanti din hija bbażata fuq erba' pattazzjonijiet li jibdew mill-1999 sal-2010 rċevejna 922 tal-2010 tal-2007 fuq Ferrol, dejjem provinċja ta' Korunja, mbagħad dik ta' 99 u dik tal-2009 fuq Vigo. F'dawn is-snin kollha rċevejna fostna petizzjonanti biex jispjegawna x'inhija r-realtà fuq il-post ma dak li għandux jaqsam ma l-iżvilupp f'dawn xmajjar eh, jew modijiet tal-ilma li huma importanti anke għal biodiversità mhux biss ta' Spanja iżda anke tal-Unjoni Ewropea u l-petizzjonijiet kollha nżammaw miftuħa. Fjannar u frar tal-2010, settembru tal-2011, iltqajna mal-firmatari u wednilhom li il-petizzjonijiet kienu ser jinżammu miftuħa u kien se jkollna missjoni. Il-gruppi parlamentari kollha meta qalu x'inhuma l-preferenzi, x'inhuma l prioritajiet tagħhom għal dawn il-missjonijiet u l-grupp tiegħi b'mod partikolari wkoll. Niskuża ruħi fissem il-koordinatur Huntis li mistax jkun hawnhekk, xorta waħda konna indikajna Spanja bħala l-ewwel priorità tagħna. L-Onorevoli Oken ukoll fissem il-ħodor qalet li hija priorità għalihom, Galissja kienet priorità numru 2 na soċjalisti għal grupp ta' Salavrakas numru 1, grupp Alde numru 1 ukoll u għalhekk naħseb li lin mill-loġika tal-gruppi politiċi xorta waħda hemm loġika li għandha tingħata l-preċedenza hawnhekk. U dan ifisser il-preżenza tal-petizzjonanti. Diġa qegħdin tard wara kollox fuq ix-xogħol tagħna u allura rridu naġixxu. Ikonna jew le il-vot Jiena rrid niċċara darba l dejjem li din il-missjoni għandha tiġi garantita bħalma tkun l-ewwel waħda qabel ma nastu għal 2013. Aħna tal-opinjoni li din il-missjoni titwetta sabiex natu tweġiba dak li tiseħ fuq l-ekwisistemi tal-modijiet tal-ilma u tax-xmajjar fil-Galissja u minn tal-inqas rridu nikkonfermaw jew le jekk nistgħux imorru fl-2013. Rritu konna minn tal-inqas il-garanzija li jekk mhux din is-sena almenu s-sena d-dieħla konna l-missjoni. Grazzi, Signora President. Il-mira ewlenija ta' dawn il-petizzjonijiet kienu li eh, jirġaw jirkupraw il-modijiet tal-ilma tal-Galizja. Hemm proċedura ta' ksur miftuħa kontra l-gvern Spanjol qegħdin din problema ambjentali, soċjali u ekonomika. Hemm ħafna ċittadini li ma jistgħux jaħdmu minħabba li dawn il-modijiet tal-ilma mhumiex irkuprati fil-Galizja, speċjalment fil-provinċja ta' Korunja għaliex ma ġewx rispettati l-impenji li kienu għamlu l-autoritajiet u nixtieq infakkar ukoll meta l-firmatarji ġewna hawnhekk fostna konna ħadna impenn magħhom u barra minn hekk kien hemm ukoll impenn tal-Partit Partido Popolar min-naħa tas Senat Spanjol li jirkupra dawn il-modijiet tal-ilma. Dawn l-impenji ma nżammawx u dan il-Kumitat irrit ikun serju irrit jagħti eżempju jagħti risposta għal petizzjonijiet ta' ċittadini. Li nipposponu din il-missjoni għalhekk hija kwistjoni li isna qed niddieħqu bihom dawn il-petizzjoni petizzjonanti u mhux qed inżommu mal-kelma li aħna tajnihom speċjalment minn ħafna gruppi anke speċjalment is-soċjalisti. Iċ-ċittadini talbu għall-għajnuna tagħna u għalhekk naħseb li għandna jkollna delegazzjoni fuq il-post. Naħseb li ma jkunx jiraq li jkollna missjoni bħal din fil-Spanja. Miranda. Grazie, Mr. President. da titkellimt dwar illi niddieħku bin-nies. Pero naħseb li fil-fatt inkunu qed niddiħku bin-nies jekk jekk taqbad pajjiż partikolari tibqa' t tiżuru fil-kuntesta ta' l-petizzjonijiet kemm kellna petizzjonijiet differenti mis-27 stat membru differenti Kena diversi ehm, petizzjoniet, pero zorna sitta bis, unklus Spanja, ma xafin għalġa marru Spanja, iżda hemm 22 eh, pajis ieħor li ma morniex fi, allora għaliex dejjem qed naqbdu ma' Spanja, għaliex dejjem qed marru Spanja. Mhux qed nitkellem dwar is-sustanza hawnhekk dwar il-kontenut, però nix ngħidlek li hawnhekk qed ngħixu f'kontenut ehm, f'kontinent, Sinja Miranda, din mhijiex il-Kumitat tal-Petizzjonijiet Spanjoli għax ikun għandek eh, nieħu l-impressjoni qed tipprova tagħmel, tipprova ddawar tal-Kumitat li Kumitat li indirizza biss il-problemi ta' Spanja. Minix qed tidħol fil-dettall ġifieri tal-petizzjonijiet. Għana nixtiequ illi nassiguraw mill dawn li se tres l-petizzjonijiet, però rridu ngħidulhom nfakkarkom hemm ħafna petizzjonijiet oħra li għadhom miftuħa, għadhom miftuħa, petizzjonijiet ilhom jistennew iktar minn dawn minn eh, minn il-petizzjonijiet tal-Galizja. Biex ngħidilkom li smajt il-proposta tagħkom, smajt proposta ġdida li fil-fatt resqad dal-għodu U nix nejdikom mejn ħarsu lej l-iskeda, ejja nitkellmu dwar Spanja sena diħla fil-kas, imma rridu nindirizzaw l-pajizi l-oħrajn u kol. Ejna raw kemm il-darba zorna ġerta pajizi u kemm il-darba ma pajizi oħrajn. Miex kustuni tal li segwi xi skeda, ma li iżomma kemm kemm kelma li natat fil-fatt eh, f'dan il-kumitat. Miex kustuni taqbad ma pajjiż partikolari li iżda li segwi leġislazzjoni tirrispondi Sira Miranda. Hemm diffikultà l-interpreti wkoll minn dak li qed għax diffiċli li nleħqu magħkom. Diskors inutli wara kollox, tgħid il-President. Dibattiti bħal dawn mhux lok li noqogħdu nqajmu hawnhekk dan il-punt kellu jkun ta' organizzazzjoni tal-ħidmiet tagħna skont ir-responsabiltajiet ta' kulħadd u l-fatt li noqogħdu nipposponu jew li nistabilixxu ordni ta' dati tal-missjonijiet individwali ma jfissirx li nqisu iktar jew inqas il-pajjiżi l-oħrajn li ma morrux nżuru. Kien hemm intenzjonijiet min-naħa ta' kulħadd u għalhekk huwa qafas ta' x'inhuma l-prijoritajiet li rċevejt minn numru ta' koordinaturi differenti u skontom mbagħad jiena fassalt dan din il-proposta. Il-proposta tqis x'inhuma l-indikazzjonijiet li tawni l-gruppi politiċi kollha, l-indikazzjoni li kelli fil-lista ma kellix li ma hija l-iktar priorità li ma le minnaħat il-koordinaturi mbagħad irid inqisu ukoll il-pis politiku ta' kull grupp politiku. L-indikazzjoni ta' l-impenn tal-żjara fi Spanja għall-2013 tinsab propju fil-proposta tiegħi Illum huwa ċar li qed niddeċidu għall 2012 mhux għall 2013 iżda hemm stqarrija wkoll fil-iħ il-paġna tal-proposta tiegħi u wara talba wkoll mill-koordinaturi wkoll rċevejt l-emails li nistan ntikom ukoll biex taraw biex serħu raskom il-missjoni f'Galizja tista' seħ propju fil-bidu ta' sena id-dieħla l-2013 u naħsibx li din hija xi ħaġa li ħajħablu rashom wis iċ-ċittadini Ewropej hemm proċedura ta' ksur miftuħa u din turina li qegħdin fħin biżejjed biex nissieħbu mal-Kummissjoni Ewropea u neżaminaw flimkien x'inhuma il-rapporti li rċevejna min-naħa tal-ċittadini Spanjoli u nieħdu deċiżjoni li tista' tkun ta' sarħan il-moħħ jew le għax-xogħol li l-Kummissjoni diġà tagħmel min-naħa tagħha. Għalhekk jiena fuq dan ir-rigward nixtieq li tivvutaw favur jew le l-proposta kif hija mfassla, naħseb li fija wkoll dik it-tentattiv ta' jew proposta ta' kompromess li qajmet il-kollega Majer biex nindikaw espliċitament li l-missjoni tista' sseħħ propju fil-bidu tal-sena 2013 u tkun l-ewwel missjoni tal-sena 2013. Nittama li tistgħu tivvutaw u nitlobkom tivvutaw min huwa favur din il-proposta. Min huwa kontra? Min jastieni? Mela, il-votazzjoni hija 13 favur, l-ebda vot kontra u erba' astenzjonijiet. Proposta approvata kif ġiet ippreżentata. Il-koordinaturi approvaw ukoll il-proposta ta' abbozz ta' agenda bil-modifiki li sibtu hemmhekk fuq il-petizzjoni ta' Gafosso li semmejt qabel. Approvaw ukoll deċiżjoni mħabbra dal-ħodu wara li għamilna l-analiżi tal-petizzjonijiet fuq il-trattament ħażin tal-annimali u li jkun hemm talba ta' riżoluzzjoni lill Parlament Ewropew. U li għalim għalhekk ħanħejju din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni li għan id fuq għambat għal talba ta' autorizzazzjoni fil-konferenza tal-presidenti. Ma kienx hemm deċiżjonijiet oħrajn u għalhekk intemm dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. Bekk naddu issa l-punt li jmiss fuq l-agenda jiġifieri ħanibdow l-analiżi tal-petizzjonijiet miktuba fuq l-agenda tagħna tal-laqa ta' wara l tal-Kumitat Peti jiena nsellem l-ċittadini preżenti li ser jintervjenu matul ix-xogħol tagħna hawnhekk fil-Kumitat. L-ewwel petizzjoni fuq l-aġenda tagħna hija l-petizzjoni 886 tal-2011 imresqa minn Dimov Vesco minn telef firma eżaminata fl-istess ħin mal-petizzjoni 78 tal-2011 imresqa minn Piotr Urbanovic u għal dawn il-petizzjonijiet naddi il-mikrofonu lill-petizzjonanti. Уважаема госпожо председател, уважаема... Президент. Jina Dr. Veskodimov. Għaxar xur ilu aħna fil-belt si organizzajna komitat sabiex ikunu sa' protestaw kontra deċiżjoni tal-gvern bulgaru sabiex ikun sabiex jingħata permess li l-kumpanija Amerikana Chevron għall-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-gas ta' tip xejl. F'Novi Pazer qed nitkellmu dwar żona ta' iktar minn 4000 metru kilometru kwadru. Huwa karatterizzat mill din ir reġjun u karatterizzat mill-fatt illi hemm eh, monumenti storiċi imprezzabbli. Inkluż monument inkluż eh, monumenti li inkludu nies fuq fuq iż-żwiemel u dawn fil-fatt ikunu eh, ikunu f'periklu jew li jżirhom dannu jekk ikun hemm xi terremot. Dan hu din hija żona wkoll fejn hemm art fertili ħafna. Iżda sfortunatament ma tantx m'hemmx ilma hemmhekk, m'hemmx eh, minn fejn iġib l-ilma. L-unika sors ta' ilma huwa l-ilma l-ilma tal-pjan ħafna żmien ilu kienem hemm eh, fil-fat xi riċerka sabiex jaraw kisibux il-gas jew zejtu fil-fat tistaw tara qudiemkom x'effett ħalliet din il- dell-esplorazzjoni. Taraw qudiemkom li hemm torri għall-ilma u dawn it-torri tal-ilma ssibhom ma' kull imkien. Dan torri tal-ilma jagħmlu għandhom konnessjoni mal-pjan tal-ilma U ftin il-parti tal-Bulgarija u maluka mod kif huwa wieħed mil modi sabiex iġib l-ilma. Dawn huma missejħa ta' Bruġa. Nibnu daw it-torijiet minħabba li din hija żona tal-art ċatta m'hemmx memx għalijiet. Aħna fil-fatt riċevejna 8000 eh, firma mit ċittadini. Għaliex dawn il-Bulgari fil-fatt qed jappoġġawna fi żmien ta' stant qasir diġà qed li dan ir-reġjun fil-fatt huwa reġjun illi eh, isofri minn ċerta nixfa ma tantx għandu ilma. Għandu ċerta nuqqas ta' ilma. L-ilma jista' tista' fil-fatt tirċevi tipprova tiġbru biss minn eh, fonta ta' 150 sa 200 metru l-isfel taħt l-art eh, kif tisaw taraw qudimkom fil-prezentazzjoni kien hemm ħafna protesti wkoll kien hemm żgħażagħ, familji żgħażagħ bit-tfal tagħhom huma mħasbin illi r reġjun jista' jkun ikkonterminat. Kif diġà qed l-iktar art din hija l-iktar art fertili. U kemm u fil-fatt hemm ħafna fossos f'din iż-żona u jikber ħafna jikber ħafna qamħa li fil-fatt iservi għal pajjiż kollu. Fil-qosor huwa dak li rid ngħid, dan huwa tħassib tagħna aħna irridu illi kolna ilma pur u li l-art fertili tagħna tibqa' għammiela. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Madam Chairman, just a few sentences. As I would like to... Ftit sentenzi. Il-President State, nishti nil-għakom. Nishti nsellem l-ex kollega li hija promotur u koll ta' din l-inizjattiva barra minnek eċet l-esperienza bħala membru tal-Parlament Ewropew u anki kienet membru tal-Komitat Peti nilqa l-kollega Vratkova, skużani tal-pronunzjat, probabilment ħażina tajt il-President nadilek il-mikrofonu. Madam Chairman, just a few... Signora President, ftit sentenzi fil-qosor. Jekk, permettili. Nonnetti xin ringrazzjakom il-kol attenzjoni u nixtieq inżid biss ftit sentenzi illi għalkemm il-National Assembly tal-Bulgarija fil-fatt eh, vota favur l-estrazzjoni u l-esplorazzjoni għal gas ta' tip xejl, xorta hemm ċerta perik bil-infutaw kontra xorta jeżisti ċerta periklu għaliex eh, kien hemm kumitat ġdid maħluq u ħadu deċiżjoni ad hoc u huma jridu li jerġgħu jeżamlaw il kasu u deċiżjoni oħra u din huwa dan huwa l-ikbar tħassib tagħna u għalhekk nixtieq li niġbed l-attenzjoni tal-MEPs sabiex u nixtieq nappellalkom sabiex tinaqdu magħna fl-isforzi tagħna għaliex nixtieq ngħidilkom li mhix biss in-natura fil-Bulgarija, iżda in-natura u l-futur ta' tfal tagħna u n-natura l-futur tal-Ewropa li sew jiġu effettwati. Għalhekk ngħidu le għall-esplorazzjoni u l-estrazzjoni ta' dan it-tip ta' gas. U l-aħħar punt nista' nirikom mappa hawnhekk qudiemkom u fuq din il-mappa jidher b'mod ċar illi l-Bulgarija laqas biss huwa pajjiż li potenzjal għandu dan it-tip ta' gas, għalhekk ma jagħmilx sens li nibdew din l-esplorazzjoni u estrazzjoni. Grazzi ħafna l-attenzjoni. Grazzi ferm. Onorevoli, naddi l-kelma l-Florence Lime, il-rappresentant tal-Kommissjoni. Thank you. Grazzi basikament għallina l-azzjoni tal-Kummissjoni rigward il-petizzjoni kienet illi aħna batna eh, talba formali għall-informazzjoni l autoritajt Bulgari u bisa biex nistaqsu jekk fil fatu jekk dal proġettu xi segwi il-liġi eh, ambjentali tal-Unjoni Ewropea u naraw x'impatt ħajkun hemm irċevejna milux risposta minn l-autoritajiet bulgari li palissa għadna nivalutawa, nivalutawa servizzi tagħna u fil-fatt nistgħu niddiskutu dan kollu niddiskutu dan kollu ktar l autoritajiet bulgari. Ovvjament aħna ħankomplu eh, ninformaw il-Parlament dwar il-passi li jista' jittieħdu ktar l qoddim Grazzi. Grazzi. Niftaħ id-dibattitu s-salek. Is-Sur Sadowski. Signora Sadowski, grazzi ħafna. Interessanti ħafna dak li għattu dwar dan it-tip ta' gas, xejl gas. dannu periklu li nerġa' analizzaw il-data l-informazzjoni hemm disponibli, ma naħsibx li għattis tista' tkun ħsara li terġa' tevalwa għanti il data li jkollok Nasab li ħaġa tajba illi kollok entità li tkun tagħmel analiżi tajba u tħares li l-fatti. Id-deċiżjoni illi tipprojbixxi kif fimtina fil-Bulgarija kienet riżultat ta' xi protesti ta' emozzjonijiet u ta' dawn kienu deċiżjonijiet politiċi li ma kinux ibbażati fuq id-dejta u l-fatti. Għalhekk naħseb illi huwa tajjeb ħafna illi um, qed tieħdu l-azzjonijiet il-Kommissjoni. Qed nitkellem dwar dan minħabba li fil-Polonja aħna wkoll għandna dan it-tip ta' gas u rridu naħsbu mhux biss f'dak illi huwa ta' dannu, iżda li naħsbu wkoll x'numa l-possibiltajiet li dan kollu jipprovdi lil Polonja dan it-tip ta' gas huwa importanti ħafna minħabba li tina enerġija u jtina sigurezza fl-enerġija. U nixtieq ngħid ukoll li din mhix kwistjoni Ewropea, hija kwistjoni ta' enerġija ta' pajjiżi kollha u ma naħsibx li dan huwa dibattitu li għandu jkollna hawnhekk fil-kumitat tagħna. Jekk ngħidu li hemm li m'hemm l-ebda liġi fuq l-ambjent li tiġi miksura, u li direttivi Ewropej kollha tiġu segwiti fuq din il-kwistjoni mela din mhix kwistjoni għal liġi Ewropea, iżda hija kwistjoni ta' l-enerġija fil-pajjiżi kollha. U dan u għandu jorbot ukoll mal-petizzjoni illi ħankunu qed niddiskutu fil-fatt iktar il qudiem il-petizzjoni Pollakka. Grazzi ħafna. Signora Bellier, grazzi ħafna, Signor President. x'qed nindirizzaw aħna bħalissa hija problema li għandha natura Ewropea? Ħanibda mill-konklużjoni ta' dak li kont ngħid, iva hija problema Ewropea, kwistjoni Ewropea minħabba li l-Bulgarija parti mill-Unjoni Ewropea, l-istess mod kif il-Polonja hija parti mill-Unjoni Ewropea, huma ċittadini li qed iġibu il-kwistjoni qudiemna ċittadini franċiżi diġà eh, fil-fatt saqsew ukoll dwar eh, dan it-tip ta' gas, ġifieri hija sitwazzjoni hija kwistjoni tolqot l-Ewropa kollha kemm Jekk inħarsu lejn l-esportazzjoni tal-gas xejl, naraw li din hija kwistjoni Ewropea. Ġifiri jekk iċ-ċittadini qed iduru lejna jina naħseb illi dan kollu jaqa taħt il-responsabilta tagħna kif ċittadini qed iduru lejna. Ħanibda niddiskuti xi konklużjonijiet rigward leġislazzjoni komunitarja aħna qed niġu mistoqsija sabiex inħarsu lejn l-impatt tal-esplorazzjoni għal gas ta' tifxejli fil-Bulgarija. Qed nitkellmu dwar kwas speċifiku hawnhekk u smajna dwar dan mlant il-petizzjonant Bulgaru din hija parti tat territorju tagħhom li hija art fertili ħafna u hija sensit hija art illi ma tantx għandha riżorsi ta' ilma. Wara l-esperjenza li rajna fl-Istati Uniti, wara li rajna xi ċerta studji dwar dan is-suġġett, naraw kif l-esplorazzjoni għal dan it-tip ta' gas tista' toħloq ħafna problemi, jiġifieri kif tista' tżomm ir-riżorsi tal-ilma pereżempju f'din iż-żona u kif tista' inti ma eh, tikkontaminax l-ilma f'dan f'din iż-żona. Nara li hawnhekk eh, għaw l-kollega tijaj ħajġi fil-fat sottomess rapport l-impatt ambientali u nasbu l-tnejn li aħna fil-fat t-tnejn interessana li kunem li analizi xjentifika tajba. U rritu kunem konsultazzjoni mal-pubbliku qabel ma tibda l-esplorazzjoni għal dan it-tip ta' gas. Nafu illi hemm bżonn ta' studji dwar l-impatt U għanna studio għonek li jiġu għanna prezentazzjoni għonek illi ġutim ħejja mill-Istati Uniti, mill departiment Ġeoloġiku tal-Istati Uniti, u naraw illi l-esplorazzjoni tal- għal dan it-tip ta' gas fil-fat tista' toħlo eh, jew iżid il-potenzjali fil-fat ikun hemm terremot. Għalhekk naħseb illi huwa leġittimu li fil-fatt din il-petizzjoni u dimna għalhekk jiena nitlob li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa. Iżda billi ħankun naraw petizzjoni minn naħa tal-Polonja wkoll jiena nissuġġerixxi l kumitat jekk taqblu illi norganizzaw smiħ nġibu flimkien il-petizzjoni il-petizzjonanti kollha forsi hemm oħrajn jixtiju jingħaqdu u fil-kuntest tal-kumitat tagħna norganizzaw dibattitu dibattitu dwar xinu rekwizit rigward il-leġislazzjoni brabta ma' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u x'insaw nagħmlu sabiex nindirizzaw tħassib ta' ċittadini tagħna. Is-Sur Sonik. Grazzi ħafna. Signor President, għada fil-11 ta' filgħodu jien ħankun qed nippreżenta r-rapport tiegħi dwar il-gass xejl u l-impatt li dan iħalli fuq l-ambjent. Jiena nixtieq nuri lill-petizzjonanti l-petizjonanti li fil-fatt qed nirrizzawhom dan il-kwistjonijiet kien hemm dibattitu fuq dan sentejn ilu tistgħu taraw ir-riżultati u l-Kummissarju Ettinger fil-fatt semma illi dan it-tip ta' gass jista' jkun sors enerġija vijabbli għall-Ewropa. Huwa semma wkoll illi hemm ċerta dispożizzjonijiet rigward l-ambjent illi ovvjament iridu jiġu segwiti. Iżda dan kollu għandu jsir mill-Istati Membri u mhux mill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea Għandha ċerta studji illi juru illi dispożizzjonijiet Ewropew għandhom ikunu biżżejjed sabiex nipproteġu l-ambjent. Ovvjament ma nistawx um, ma nagħmlu xejn u fil-fatt kien hemm diversi eżempji bl-asbestos pereżempju ta' proġetti li jidru verament tajbin li spiċċaw diżastru, diżastru ġifiri f'termini tal-ambjent, tal-impatt li ħallu fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem. Issa palissa qed nitkellmu dwar l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni ta' sors ta' enerġija u mem ebda sors ta' informazzjoni tangibli li ġiet preżentata qudiemna illum illi fil-fatt eh, turi illi li turi jew li tipprova illi il-biżat li jeżistu fl-Ewropa huma validi. l biżat tal-Unjoni Ewropea u laqas tal-Istati Uniti ma ġewx provati li huma veru. Għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li kull stati membri li jrid jipproteġġu l-ambjent tiegħu għandu jiddeċidi għalih innifsu jekk għandux juża lill possibilità tal-estrazzjoni u l-esplorazzjoni għal dan it-tip ta' gas. Jina naqbel mal-kelima ta' qabli il-Bulgarija il bulgarija illi fil naqbel mal-fat li fil-Bulgarija xaktarx ma tantx kien hemm dibattitu politiku. Jiena naħbel illi importanti ħafna illi kollox isir mod trasparenti u illi nitkellmu mal-pubbliku. U din mhix kwistjoni li tolbod biss mal-kwistjoni tal-xejn gas, qed nitkellmu dwar il-karburanti kollha. Xi kultant nitkellmu dwar żoni ikbar milli l-esplorazzjoni ta' dan it-tip ta' gas, għal dan it-tip ta' gas. Inti semmejt zona ta' 4000 km kwadru. Iżda bat fl-istess ħin tkellem dwar tħaffir sa' 200 metru font. Kwalunkwe proġett ħajħalli xi forma ta' impatt fuq l-ambjent. Iżda, irridu nistaw nagħmlu din it-tip ta' esplorazzjoni sa rridu nassiguraw illi din tkun esplorazzjoni sigura. Grazzi ħafna sa Isra Djodova. Grazzi ħafna Sinjora President. L-ewwel net. Nixtieq ngħid illa jiena naqbel bisħieħ ma' Sinjor Bernier. Jiena nappoġġa l-proposta tagħha li organizzaw smieħ rigward din il-kwistjoni kollha tal- ta' il gas u nindirizzaw tal kwistjoni nindirizzaw l-kwistjoni tal-Bulgarija sabiex kun ispeċċaw il-Bulgari. L-inizjattiva kontra l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-dan it-tip ta' gas beda wara 16 ta' ġunju tal-2011 meta il-gvern iffirma kuntratt mal-Kumpanija Amerikana Chevron sabiex jesplora u jestrat tal-gass ta' tip xejl. Dan kien jinkludi diversi um, villaġġi u bliet fil-Bulgarija u f'din iż-żona hemm ħafna riservi ta' ilma ġiri. Wara li kien hemm diversi protesti mill-ambientalisti madwar 90% tal- ta' din is-sezzjoni tal-Bulgarija fil-fatt ħatkun sottomessa għal din l-esplorazzjoni f'din iż-żona minn esperienza passata jider illi fil-fat din l-esplorazzjoni tista' twassal għal ilma liġi kontaminat. Aħna ma nafux eżatt li x'kimiċi jistaw jaffetwaw, na minħabba, jew jistaw ġuntizati minħabba li dan huwa sigriet tal-kummerċ. Iżda ma nafu, nafu li jridu jintużaw ċerta kimiċi sabiex l estrazzjoni ta' dan it-tip ta' gas kien hemm protesti seri kontra l-esplorazzjoni għal dan it-tip ta' gas fil-Bulgarija. 70.000 persuna dikjaraw li huma kontra din l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni. Huma sejħu l-moviment tagħhom aħna kontra bil Bulgaru. Kien hemm eluf ta' rallies u laqat kontra l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni ta' dan it-tip ta' gas. Ta gas. U jina ma naqbilx ma' Sinja Bobinska minn Polonja illi għaliex jina naħseb li l-ewwel net għandna nirrispettaw l-opinjoni tan-nies, ta' ċittadini u relevanti, dan huwa relevanti mill-lieħ li nistgħu nagħmlu. Wara il-protesti li kien hemm eh, National Assembly tal-Bulgarija fil-fatt vota fuq moratorium, però dan din hija deċiżjoni temporanja. Inizjalment rridu niġbru iktar informazzjoni dwar din il-kwistjoni, dwar l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni, iżda ma seħ xejn sissa u ma smajna xejn aħna u naħsbu li ma tieħdu l-ebda passi. Għaliex jista' jkun illi ħarġet il-kwistjoni jew induraw illi ħajkun hemm ħafna art il tiġi distrutta fil-din iż-żona tal-Bulgarija. Din il-żona hija qrib ħafna tal-Bulgaru tal-frontiera Bulgara u fil-fatt ma kien hemm l-ebda reazzjoni għal din id-deċiżjoni. Jien nixtieq ngħid bjod kategoriku illi din il-petizzjoni tinżamm miftuħa u Fil-fatt nixtieq insejħ li rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea nixtieq ngħidilhom illi huma ġew hawn mingħajr ma kienu preparati. Huma qed jgħidulna li għadhom qed jistennew risposta min-naħa tal-Gvern Bulgaru. Din min l-ebda tip ta' informazzjoni valida. Skont informazzjoni li nerċevejt bħala MP, u rappresentant tal-Bulgarija f'dan il-parlament fil-fatt biss sija ilu il-gvern Bulgaru qed iħejji sabiex jikkanċella il-moratorium illi fil-fatt jivutaw fuq il-Parlament Bulgaru. Dan huwa għal darboħra raġuni oħra għaliex għana zomu il petizzjoni miftuħa, grazzi. L-Onorevole Oken. Is-Sinur Oken ħajtkellem fil-qassir. Jiena nixtieq li jkun hemm investigazzjoni u li naħseb u li favur li kunem smieħ dwar dan kollu. Nix insas il-Kommissjoni, kienem xi valutazzjoni tal-impatt eh, ambientali f'kolunkwe pajis fuq dan fuq din il-kwistjoni, kun tajjeb li kunna kolla din l-informazzjoni. U rigward il-Water Framework Directive, nixtieq insaqsi. U naħseb li il-programm riċu kolli jiġi kopert minn dan. Imma rigward nixtieq ngħidilkom il-mod kif qed taħsbu huwa antikwat, terġgħu tmorru lura, titu pass lura, mhux qed tagħtu kas l-ambjent, taħarsu biss l profitt Dawk kollha li qed titkellmu dwar klima u l-ambjent, nixi ngħidilkom illi jiena nana ta' ħames titfal u għalhekk huwa importanti ħafna għax x'qed nagħmlu din is-sena u kif ħajaffettwa l-itfal u l-itfal ta' tfal tagħna. Qed immorru kontra l-isforzi kollha tagħna sabiex kun effiċenza fl-enerġija, anke pereżempju fil-direttiva fuq l-effiċenza tal-enerġija. Il-Parlament kellu riżoluzzjoni tajba ħafna li għaddiet milux u qed niġġieldu ħafna stati membri illi qed jaħsbu b'mod antikwat. U għandi mistoqsija. Kemm qed jofqu flus Chevron għax mill smajt kien forma ta' ftehim bejn il-gvern u Chevron kemm hemm flus involuti, kemm qed jonfu flus Chevron għaliex dan jista' jkun parti mill-kwistjoni kollha jiena m'humiex qed eh, ngħid li hemm xi forma ta' ta' tixħim. Iżda, xi kultant naraw il-flus biss qudiemna. Il-flus huma utli ħafna sabiex ikunu nistgħu niċċaqalqu. Anka jekk dan ifisser nerġaw mura morru lura għal anka kif ifisser li tnieħdu kwistjoni li qed morru lura mill-pass li qed nieħdu. Tista' tgħidilna kemm kien hemm flus involuti. Sur Taylor. Grazie ħafna, Signor President, jien nixtieq nitkellem favur dawn il-petizzjonijiet. Nixtieq ngħidilkom li hemm differenza kbira bejn li tesplora u illi testrata fuq livell kummerċjali. Ejja nitalmu mill-iżballi ta' pajjiżi oħrajn bħal pereżempju tal-Istati Uniti. F'dawn il-pajjiż hemm estrazzjoni fuq livell kummerċjali fuq livell għoli ħafna rajna dannu li seħħ l-ilma rajna li kienem tkun hemm ċaqli fl-art, rajna li hemm effetti ħażina fuq is-saħħa, rajna li hemm tniġis fl-arja, qed naraw proprjetà li qed titlef il-valur tagħha, qed naraw li hemm annimali li qed jimirdu li s-saħħa tmur tagħhom tmur lura. Ejja qabel naqbdu din it-triq aħna stess fil-Unjoni Ewropea ejja nieħdu nota tal-iżbalji nitalmhom l-iżbalji ta' pajjiżi oħrajn. Ejja ma niġrux b'mod għami u nitħlu fi kustjoniet li jidru biss li, jidru li ħaj jamlu l-flus, nitlu fi proġetti li ħaj jamlu l-flus. Jista' jkun illi ħammaru għallar bl-emissjoniet tal-karbonju għandek l-estazzjoni tal-200 għandek l-Aġenzija ta' Protezzjoni fl-Amerika li fil-fatt qed tgħid illi għandna bżonn inżommu għandna bżonn naqbdu hemm bżonn li jaqbdu l-emissjonijiet tal-200 għax inkella is-sitwazzjoni ssir perikoluża wisq. Għanna emmet jgħidilna illi wkoll illi l-iktar post li huwa sigur sabiex inżommu ix xejl gas huwa taħt l-art għaliex meta neskavaw dan it-tip ta' gas fil-fatt qed inkunu nagħmlu qed inżidu l-emissjoni tal-karbonju. Qed nekun hemm iktar emissjoni ta' karbonju milli fil-fatt nieħdu karburant aħna. Mela jien nitalmu minn dak illi E nitalmu mill-pajjiżi l-oħrajn e nużaw l-istituzzjonijiet u l-informazzjoni li għandna disponiblu u ejja fil n-organizzaw smieħ għal dawn tip ta' petizzjonijiet u mill-jiet nisma' jien jista' jkun li ħat irċifu wkoll petizzjonijiet minn ħadd renju Unit milli qed nisma' jiena. Ejja mela nżommu l-kwistjoni miftuħa għal nkun nistgħu organizzaw smieħ u nkunu naqsmu l-informazzjoni u flimkien nistaw nkunu stupidi nidu it-triq il-faċli fejn Chevron tagħti biljuni ta' dollari lilna jew inkella nistgħu nprofaw nkunu intelligenti naħsbu fil-nepotijiet tas-Sinjura ta' Alken u napotijiet tiegħi naħsbu fil-futur tagħhom il-futur tal-Ewropa u nkunu kawti. Grazzi ħafna, nitilkema lilek, Sinjor President. Grazzi ħafna Sur Bostinardo. Nixtieq ngħid mill-bidunet illi jiena kol nannu. U jimpurtani x'tib ta' dinja ħanatu l ġenerazzjoni li jmiss. Dak l-ewwel punt, it-tieni punt, meta niddiskutu il-petizzjoni li ġejja mill-Bulgarija, mill-kollegi tagħna mill-Bulgarija, Nix ngħidilkom li għalija dan il-kursuri kollha hija deja vu għaliex bħalissa f'dan il-momenti ta' bħalissa dal-aħħar eh, ġimgħat kien hemm publiku pubbliku kbir taħt il dwar l-intenzjoni tal-gvern Rumen li kellu intenzjoni li jagħti kuntratt l-istess kumpanija Amerikana għall-esplor razzjoni u l-isfruttar ta' dan it-tip ta' gas. F'żewġ postijiet, waħda fil-Moldova, rip il-Moldova eh, tal-Vant, U oħra f'Drobroġa, rip il-Bulgarija, rip il-frontiera tal-Bulgarija. U sabiex nurikom kemm importanti din il-kwistjoni għalina u kemm importanti u kemm għandha ssir kwistjoni Ewropea, Fil-każ ta' Romanija, u għalhekk qed tkellem dwar kwistjoniet li nafom, il-Gvern Rumen fil-fatt qatt ma valutazzjoni tal-impatt ambjentali fil-waqt li fl-istess ħin ta' permess għall-esplorazzjoni u l-estrazzjoni ta' dan it-tip ta' gas. U ħadd inkluż il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ambjent ma tkellem dwar il-ħtieġa qawwija li jkun hemm approċċ integrat u naraw xil ħajkun l-impatt totali. Qed nitkellmu dwar id-direttiva fuq l-ilma, nitkellmu dwar l-ilma tal-pjan, l-itniġis u iva dwar il-microtectonics ċaqli fl-art. L-Assoċjazzjoni ġeoloġika Amerikana fil-fatt titkellem dwar riskju iktaroli li jkun hemm eh, terremoti żgħar l kim seħa microtectonics. U mem lebda trasparenza bħal fil-kas eh, tal-Bulgarija. L-autoritajiet pubbliċi qatt ma ddiskutew mal-komunitajiet, dil-kwistjoni mal-komunitajiet il-komunitajiet li ħajġu affettwati. Laqas biss kien hemm minuta ta' diskussjoni mal-abitanti ta' Berlad. Dawnu jammontaw l-65,000 persuna, ħadd ma diskuta magħhom. Apparti minn hekk il-gvern rumen mingħajr ma prezenta l-ebda informazzjoni dwar il-kontratti iddikjara illi l-dokumenti kollha huma klassifika huma segreti. Viva trasparenza. Forsi aħna Rumeni u l-Bulgari qed ngħidu li aħna stupidi, ma nafux x'inhu aħjar d-dinja għaliex ir-Renju Unit reċentament ħad deċiżjoni sabiex jipposponi kwalunkwe riċerka għal din għal dan it-tip ta' gas u kwalunkwe kwalunkwe tip ta' tip ta' informazzjoni li diġà li disponibbli ħadd jiġi studjata u għaliex Franza fil-fatt qed tipprojbixxi l-esplorazzjoni ta' dan it-tip ta' gass b'xi mod jew ieħor Franza u r-Renju Unit bil-kontra ta' dinja moderna huma ż żewġ pajjiżi illi qed jieħdu ħsieb din il-kwistjoni jieħdu ħsieb l-ambjent, irridu illi inżommu mal-standards bħalissa ħalli ma nipperikolawx il-natura, l-ambjent, il-komunitajiet. Ma rridux nipperikolaw minar ma jkun minar raġuni. It-talba tiegħi u li kolla smieħ illi nżommu l-petizzjoni miftuħa jekk joġobkom, nżommu f'moħħkom illi Dal-waqt ħajkunem hemm grupp, eh, ħajkunem hemm pajjiż ieħor ġdid fl-Unjoni Ewropea u meta il- il-klab ħajkompli jikber ta' pajjiżi li huma kontra dan it-tip ta' gas, mela il-Kummissjoni ħajt ikollha tieħu deċiżjoni, ikollha tieħu attenzjoni, tieħu azzjoni. Din it-tip ta' attitudni hija inaċċettabbli.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 ħadd iktar ma jixtieq jitkellem mela nitlob lill-Kummissjoni jekk ma rridx jekk ma tridx tagħmel tagħmel il-risposta tagħha trid tajt xi ħaġa mbagħad fl-aħħar il fl-aħħar nett mbagħad il-petizzjonant. Mela nagħti l-mikrofonu l rappreżentant tal-Kummissjoni. Forsi biex niċċara x'qegħdin nagħmlu attwalment. Għax ma jidirx li huwa magħruf mill-membri tal-Kumitat kollha. Pratikament Aħna tajna gwida lill-istati membri fuq l-aki pratikabili tal-Unjoni Ewropea. Hemm dokument ukoll fuq id-direttiva tal-evalwazzjoni ta' impatt li huwa online fuq il-DG Ambient. Għaw interruzzjoni fis-sala. E, ħafna e, klim li mhux e, e, e disordinat li mhuwiex qiegħed fil- fil-mikrofonu mill lider għaw xaħat li ħassu ħazin jgħat fit fil-parti ta' wara tal-kamra. Sorry, we are waiting for a doctor. Five minutes. Et nistennew tabib. Ninterrompu daqxej seduta ħames minuti sa' kemm jasal dan it-tabib.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

Colleagues, we can restart our working. Kollegi, nkomplu bil-ħidma tagħna. Good luck for the young lady who fainted. Nawgurawla li sinjorina li ħassa ħażin illi kollox imur għal eh, aħjar. Id-dispjaċina li kellna nwaqfu l-laqa' imma ma stajniex namlu mod ieħor. Konna wasalna fil-rappresentant tal-Kummissjoni li kienet se tagħti risposta tagħha. Iva, grazzi, kont qed neċara x'numa l-attivitajiet attualment bħala risposta anki għal mistoqsijiet tal-membri tal-Parlament Ewropew. U kif ġa semmejt il-Komissjoni ta' linji gwida fuq l-aki eh, tal-komunità, specialment fuq l-ambjent u l-evalwazzjoni tal-impatt, u dan u ambjent eh, dokument li tistaw sibu fuq id-DG Ambjent, li huwa mm, disponibli pubblikament. Barra minn hekk il-Kummissjoni ikkommissjonat bosta studi biex tiġbor dejjem iktar informazzjoni fuq ir-riski potenzjali ambientali u impatti għal din l-attività li hija marbuta anki ma' drilling orizzontali. L-DG Ambient se joħroġ eh, riżultati f'Ġunju ta' din is-sena u mbagħad fuq l-impatt għal gassijiet serra hemm studju ieħor li ġi kommissjonat mill DG eh, Azzjoni Klimatika li kolla rizultati kol din is-sena. Barra minn il-Kummissjoni qiegħda tħares li l-impatti kumulativi li ġew msemmija fid-diskussjoni b'mod partikolari fuq l-użu tal-ilma u tal-art fl-Ewropa u din hija riċerka li bħalissa jgħaddejja. Aħna u koll waqafna grupp tekniku ta' ħidma ta' stati membri biex namlu skambju ta' informazzjoni fuq ambjenti fuq eh, aspetti ambientali ta' fossili Eh, ta' karburanti fossili, anki dan huwa proċess li bħalissa għaddej. Il-Kummissjoni barra minnek edha teżamina rapporti ta' sikurezza kimika ta' ċerti sustanzi kimiċi illi s-soltu jintużaw fil-idrawlika biex eh, jaraw jekk dawn il-xenari u miex xirqa għall-operazzjonijiet tal-gas eh, xejl. Uh, u dan għal daqstan dana li qed tagħmel bħalissa il-Kummissjoni fuq in-naħa tal-klima u tal-ambjent u tkompli l-konsultazzjoni taħħa kemm mal istati membri u mal-partit interessati u biex ikunu tista' segwi anki e diskussjoni anki fil-Parlament Ewropew fuq eh, dan is-suġġett sekk importanti. Grazie ta' dawn l-ispiegazzjoniet li tajtna Issa naddu għal petizjonant illi anki u għamilli sinjal li xteq jerġa jitkellem għal ftit minuti. Sinjura President, nishtiq rispondi għal mistoqsija li e, saret. X'tip ta' finanzjamenti Chevron offra l gvern Bulgaru. <clears throat> Aħna għanna għanna mod eh, kif najdu li fejn hemm bżonn il-flus eh, dejjem ikun hemm ħafna flus. Meta jkun hemm xiri pubbliku, il-prezz inizjali huwa 250.000 dollaru. Chevron eh, qed jagħmel eżerċizzju ta' xiri pubbliku u dana ddikjara illi huma qed joffru 30 miljon dollaru u din is-somma kella tiġi użata b'mod prinċip eh, biex tikkompensa għal ħsara fl-ambjent. U aħna din il-mistoqsija minnija lill-ex ministru tal-ambjent u huwa risponda illi dawn il-flus ġew imweda mill-kumpanija però se se jiġi moti l-gvern Eh, Bulgaru sa kemm il-kontrat jiġi firmat għal daqstant dawn il-finanzi għadhom ma waslux fit-teżor tal-Bulgarija. Hemm żewġ tipi ta' kummenti bħalissa fil-Bulgarija dawk li huma a favur u dawk li huma kontra tal-esplorazzjoni ta' xejl gas. U, u dan huwa fenomenu u Ewropew imma huwa anki fenomenu Bulgaru u aħna kontenti najdu illi l-maġġoranza tal-ċittadini eh, huma kontra. Għax it-teknoloġija ġi provat infatt li f'ħafna każijiet tista' toħloq ħsara u f'każijiet oħrajn tista' anki ma tikkawżax ħsara. Jiddependi anki mill-ġeoloġija tal-istrati fit-territorju u jiena nibżawis illi ma sarux esperimenti xirqa fuq il-ħsara potenzjali. Fil-Bulgarija u koll ma sarux studi mm, bħal dawn. U jien għandi rispett kbir għal ġeoloġi eh, Bulgari, pero nibżawis illi ma, ma wetqux li studi neċessari biex joħolqu biex jagħtu dawn ir rizultati. Grazzi. Grazzi. din il-petizzjoni e, nistaw najdu li nżommu miftuħa kif qalu ħafna kollegi wara kollox l-attività li ġiet e, mħabbra minnaħa tal-Kummissjoni edha tindika li aħna ridu natu attenzjoni kbira għal dan is-suġġett fil-futur. Barra minn hekk e, nista' ngħid li saret talba biex ikun hemm smih fil-Kummissjoni tagħna Eh, hija ħaġa tajba li forsi nistgħu nitkellmu fuq din fil-laqgħa tal-koordinaturi u nistgħu anki nagħmlu eh, evalwazzjoni iktar eh, fil-dettali li saret fuq l-istess suġġett mill-Kumitat tal-Ambjent biex nevitaw li namlu rdupjar u, u anki li noħorġu għal indikazzjonijiet inutli għal daqstant inħallu miftuħa din il-petizzjoni u nidiskelmu fuq nitkellmu fuq awdizzjoni fuq smieħ eh, possibbli illi intalbet mill-kollegi u u fuq dan fil-laqa tal-koordinaturi. Minuta wahda għaxina u kol membru tal-Komitat Ambjent e tagħna se tkun differenti ħafna għax aħna maħniex se niġbru persuni politiċi jew intraprizi li għandhom pożizzjoni ċara, imma se nħallu spazju li ċittadini u l popolazzjonijiet li huma verament eh, involuti mill eh, din l-estrazzjoni fit territorju tagħhom. Għal dawstan din hija dan huwa smih li se jkun ta' integrazzjoni eh, u mhux se jkun superflu. Jiena xtaqt ngħid li dan l-aħħar il-Kummissjoni tal-Kumitat tal-Ambjent organizzat smih pubbliku fuq dan is-suġġett. ċoħe il-konsegwenzi ta' il gas fuq l-ilma. U kienem ħafna rappresentanti ta' dinja xjentifika anki minn Franza u dan kollu ġi organizzat mod uffiċjali minnaħa tal-Komitat tal-Ambjent. naħa tal-Kumitat tal-Ambjent. tal komitat tal ambjent u dana mux se waqafna li aħna n-organizzaw anki smiħiħor. Ma jfissirx li ma nix eh, norganizzaw smiħiħor minna ħatana. Jena eh, nishti n-rakomandalkom biex tiġu eh, prezenti, tkunu prezenti anki għal smiħ tal-Komitat tal-Ambjent. Anki fil-Komitat itre kienem smiħ, naturalment ħana nistaw nkomplu b'tana, l-uniku problema hija Il-min se nistidnu aħna għaliex hemm petizjoni minn dan il-lokalità imma dina tirrigwarda il projbizjoni tal-xejl gas fl-Europa kollha. Allora sen aħna se nistidnu il-petizjonanti biss jew persuni anki minn postijiet oħrajn li huma kontenti li jkollhom ix-xejl gas fir-reġun tagħhom għax toħroq żvilupp ekonomiku. Forsi flok ma namlu dan it-tip ta' smih nistaw eh, naraw l-opinjoni pubblika fil-reġun, fil-pajis, ecc. Jek le nistaw ninvitaw n-nis, nistidnu n-nis minn reġuni differenti, anki minn eh, partijiet fej memx l-esplorazzjoni ta' xelgas. Abbassi ta' din l-informazzjoni kolla un bat nieħdu deċizjoni fil-laqqa tal-koordinaturi fuq kif norganizzaw dan ismeħ. Mela nirringrazzja lil petizjonanti u ngħaddu għal punt li miss, ċoe il-punt numru 17. Hawnhekk hawn żewġ petizzjonijiet 358 tal-2011 imresqa mis-sur Snarski u l-petizzjoni 942 tal-2011 minn mresqa mis-sur Sadowski. L-ewwel petizzjoni Eh, ġabret 2200 firma minn ċittadini. Nati il-mikrofonu għaż-żewġ petizzjonijiet li sur Znarski. President, onorevoli, jena zazuh Polak u Ewropew. E għataw biex nitkellem fuq id dritti ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea, id-dinjità u l-individualità tagħhom biex nitkellem anki fuq rispett tal-drittijiet tal bnidem Skont l-artikolu 2, 3 u 4 paragrafu 3 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea, l-Istati membri ħadu l-impenn illi jaħdmu fl-imkien biex jiggarantixxu il rispett ta' drittijiet eh, ta' drittijiet tal-bnedmin u ta' drittijiet tal-minoranzi. Eh, f'dan il-moment is-sitwazzjoni tal-drittijiet fil-Polonja dejjem tmur allar, speċjalment wara t-ħul tal-Twanja fl-Unjoni Ewropea. Il-Polakki huma miċħuda mid-drittijiet li jużaw eh, ismijiet u kunjomijiet eh, fil-lingwa tagħhom, ma jistawx jużaw il-drittijiet ta' minoranza fil-ħajja pubblika m'hemmx norma li tippermettilhom jużaw il-żewġ lingwi meta nġu għall-indirizzi, eċetera. fil lituania ma tiġix applikata l-liġi li tindika li huma drittijiet tal-minoranzi. L-aħħar riforma tal-liġi tal-edukazzjoni tagħmel diskriminazzjoni kontra l-istudenti polakki għaliex qabel ma ma jgħaddu għal periodu ta' transizjoni e, e, qabel ma titħol fisseħ ċerti e, liġijiet. Il-Litwani għal dastant edha tikser l-obbligi fondamentali li jiġu bit-trattati. Jien nixtieq ngħid ukoll li minoranza Litwana fil-Polonja għanda id-drittijiet kollha bħala minoranza. Il-minoranza polakka fil-Litwanja Eh, l oħra hija popolazzjoni indipendenti u din id-diskriminazzjoni qiegħda tikser id-dinjità tal-bnedmin, id-diritti ta' ċittadini Ewropej u din hija forma ta' diskriminazzjoni kbira. Il-prinċipi tal-ċirkolazzjoni liberi tal-popolazzjonijiet, is-solidarjetajiet bejn il-stati e- hija miksura wkoll eh, il-proibizjoni li wieħed juża l-lingwa tagħhom u għall-artikolu 3 paragrafu 4 eh, anki ta' trattat Ewropew. U minna l-oħra, il-Litwanja eh, impenjat ruħa li t-rispetta dawn l-artikoli ta' trattati. Dana eh, huwa kontra trattatu anki kontra direttiva tal-Kunsil 2043 ċe eh, ċittadini Litwani ta' nazjonalità polakka mux qed trattati b'mod oġġettiv, mhux qed jiġi rispettata d-dinjità tagħhom u l-identità kulturali tagħhom. Peress Eh, ċittadini Ewropej ma barra mit Litwanja, jekk jiena eh, mur fil-Litwanja eh, biex naħdem hemm, ma nkunx nista' nuża kunjom il-kunjom tiegħi fil-lingwa tiegħi għal da stanz nkun diskriminat kontra għal dawn ir-raġunijiet ta' nazzjonalità u bekk anki il-dritt li jiena niċċaqla fi stat membru ieħor għal raġunijiet ta' xogħol mhux qed jiġi rispettat. Din id-diskriminazzjoni fil-Polonja fl-artikolu 2, l-artikolu 3, artikolu 6, artikolu 10 fuq trattat tal-Unjoni Ewropea, l-artikolu 20, paragrafu 2.a, u anki l-artikolu 45 ta' trottat fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. U anki ta' dispożizzjonijiet ta' direttiva tal-Kunsil tal-2000 numru 43. Sen nitkellem <laughs> iktar, nesen nitkellem naġġa l-iktar, għetjajt il-kellim. Dina timxi kontra l-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea u se tmur kontra l-standard Ewropew ta', drittijiet tal-bniedem. Barra minn hekk hija ksur anki tal-artikoli li se ngħid eh, ta' drittijiet fondamentali. U wieħed 14 11 eh, paragrafu 2, 20, 21 u 22. Dawn il-problemi li jina prezentajt il-komit ħlu taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u mod partikolari jirrigwardaw anki il-funzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Meta nqisu illi hemm eh, rapport ċar ta' ksur gravi minn stat membru ta' drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi ir-risposta il fatt illi r risposta tal-Unjoni Ewropea sfortunatament ġiet imħejjija b'mod eh, mhux ċar u mhux preċis u ma tagħmilx referenza għal kwestjoni fondamentali tal-problemi li qed nitkellem fuqhom issa. L-aspetti iktar importanti tal-petizzjoni tiegħi, ċoj rispett għad drittijiet tal-bniedem fil-Litwanja, jiġu traskurati u mhux qed eh, jiġu konsiderati is-sinifikat it-tifsira tal-petizzjoni. It-taqsira li ġiet ippreżentata lill-membri tal-Parlament laqas hija xierqa, laqas fit-titolu tagħha. Nitlob għal daqstant lill-Kummissjoni Ewropea li tagħti reazzjoni għall argumentazzjonijiet kollha li jiena ppreżentajt b'mod partikolari nitlob illi tagħti risposta għal mistoqsija sempliċi ħafna għal kull bnidem ċittadin Ewropew. Skont il-Kummissjoni Ewropea, il litwania peress li hija stat membru tal-Unjoni Ewropea, mandiċ tirrispetta id-drittijiet tal-bnidem? Kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea ikun min ikun, ikun fejn ikun, għandu jiġi trattat b'mod oġġettiv u b'dinjità. Membri onorevoli tal-Parlament nitlob illi il-Parlament Ewropew jadotta l-azzjonijiet kollha legali possibbli biex jiggarantixxu ir ta' drittijiet tal-bniedem għal minoranza polakka fil-Litwanja. Fost daw anki drittijiet lingwistiċi tal-minoranzi. Għaliex iċ-ċittadini polakki fil-Litwan huma ċittadini Ewropej bisħieħ u għandhom bżon ta' drittu tal-liġi u tal-istituzzjoni ta' Ewropew. Nitlob li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel analiżi u studju fid-dettall u tara x'inhu l-istat eh, effettiv ta', ta situazzjoni. E, il litwania u l polonia huma marbutin b'ħafna affarijiet għandhom storja komuni u jaġixxu e, fl-istituzzjonijiet Ewropej. U jiena żgur li bħala Ewropew u bħala Ewropej aħna insibu soluzzjoni malajr għal din il- dan ixkil gravi għall-istituzzjoni tal-Unjoni ta Ewropea. Għal daqstat nitlob lajnuna għal Pollakki fil-Litwanja minnaħa tal-parlamentari kollha Ewropej. Jekk dawn il-persuni nħalluhom waħedhom bil-problemi tagħhom, ma nkunux qegħdin nagħtuhom prova tal-eżistenza ta' ċittadinanza Ewropea. Ejn provaw ma nagħmluhx dan. Grazzi tal-attenzjoni. Issa ngħaddi għal rappreżentanti ta' żewġ pajjiżi, il litwania u l-Polonja. għal litwania għanna Milda Spelita Letuljene, funzjonarju tal-Ministeru tal-Edukazzjoni fil litwania Grazzi, President, bil-permess tijak, nishtiq nitkellem bil-Litwan. President, membri tal-Parlament, Signuri, aħna eh, konna sorprizi meta rajna dawn il-petizzjonijiet fil-Komitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew għaliex is-sistema ta' adekwazjoni fil-Litwanja huwa uniku għax joħloq ħafna possibilitajiet għal minoranzi etniċi biex jittalmu eh, l-sin tagħhom u tiżgura anki l-edukazzjoni fil-sin tagħhom mill-iskejjel ta' tfal żgħar għal sal-Università għandna Litwan, eh, Polak, Bielorus, eh, għanna skajr f'dawn il-lingwi kollha fil-Twan u il-lingwa tagħhom hija mm, jistaw jitalmuha mill-ewwel senin tal-edukazzjoni. Nixtieq ngħid li l-fatti u l-istqarrijiet e, li huma ppreżentati fil-petizzjoni mhumiex veri u qegħdin iqarqu bina. E, il-drittijiet tal-minoranza polakka huma rispettati u aħna ma niksru l-ibda trattat u ħad kompli din il-politika fil-futur. Nixtieq nagħti xi spjegazzjonijiet fuq is-sitwazzjoni attwali. Kif diġà qatt il-minoranza polakka fil litwania għandha dritt titallem il-Polak minn jkunu tfal sa l-Università. U dan kas uniku fl-Europa. Il-Dipartiment tal-Università ta' Bielistok f'Vilnius hija l-uniku dipartiment tali bħal dan li jaħdem barra mill-Polonja aħna għanna u koll najdu illi hemm 10 miljoni ta' Pollakki li jgħixu barra mill-Polonja u hemm 170 skola u 55 minnhom dawn jaħdmu fil-Litwanja illi għandhom 230 elf eh, ċittadin uh, Pollak. Barra minn hekk nixtieq ngħid ukoll illi bli ristabilizzjoni ristabiliment tal-indipendenza tal-Litwanja, tal indipendenza tal litwanja tal-iskejjel żdied fil-Litwanja. Din l-informazzjoni inħossija bizzejiet tal membri tal-Kumitat Peti biex ikunu jistaw jalqu il-petizzjonijiet attwali. Minkejja da, fuq il-tassib li e prezentaw il-petizjonanti, jena nishtiq neprezenta xi fatti importanti ħafna għal membri tal-Kumitat li rigwardaw l-emendi għal liġi fuq l-edukazzjoni. L-ewwel net Il-paragrafu 2 tal-artikolu 30 tal-liġi fuq l-edukazzjoni tajt u etni kwota illi l-iskejjel mainstream u edukazzjoni non formali joħol u kondizjoniet għal minoranzi etniċi biex ikunu jistaw jipromuovu l-identità tagħhom etnika nazzjonali u lingwistika biex jitalmu il-lingwa, l-istorja, l-kultura tagħhom. Il-liġi u l-edukazzjoni eh, tajt b'moċar illi fil-iskajjel ta' minoranzi etniċi, eh, suġġetti bħal eh, l-istoria, ġeografija, eh, sjenza umana, Litwani, huma l-unika l-uniċi suġġetti li huma li jiġu mal-min bil-lingwa litwana, għal daqstant hemm iktar suġġetti li huma bil-Polak Eh, u suppost skont l-sistema s-60 fil-mija ta' suġġetti għandhom eh, jiġu mal-malma bil-lingwa tal-post waqt li fil-Litwanja naraw illi il-perċentwali ta' kurrikulu eh, fil-Litwan huma ta' 19% u lezzjonijiet l-oħra kollha huma jużaw il-lingwi tal-minoranza etnika tal-Polonia, Bielorussja, eccetera. Barra minnek il-talim tal-lingwa Lituana ti permetti il-kull minn eh, eh, huwa fil-minoranza etnika jkunu jistaw jitalmu kemm il-Pollak kif ukoll il-Litwan dana qed jipromovi eh, l-integrazzjoni u jagħti anki possibilitajiet fuq is-suq tax-xogħol. Jien nixtieq ngħid ukoll illi it-talim tal-lingwa Litwanja bla dubju mhuwiex qed isir aspejjeż tal-lingwa eh, etnika għax il-finanzjamenti eh, li huma allokati għal eh, talim tal-lingwa etnika mhumiex ma twaqfux u biex nizguraw koerenza l-gvern tal-Litwana dotta u koll rizoluzzjoni li skonta l autoritajt municipali għandhom dritt iżommu l-iskejjel żar primari u mainstream li huma dominati mill-minoranzi u l-numru minimu ta' studenti f'kull klassi ġiet naqqas minn 15 għal 10 student. Il-Litwanja e kienet preparata tajjeb għall-implementazzjoni ta' din il-liġi tal-edukazzjoni. Illa e lima kollha li jaħdmu fil-dawn l-iskejl ta' minoranza huma fluenti fil-Litwan, għandhom eh, ċertifikat biex jiprovaw dawn, dan jfisser li huma kwalifikati eh, biex jaqdu dritt-dmirijiet tagħhom. Il-maġġoranza tal-lima tal-istorja u tal-ġeografija qabel it-tħul fis-seħ tal-liġi ħadu korsijiet ta' taħriġ u il-gvern tal-Litwanja Eh, ta' xi finanzjamenti għal dawn il-korsi, ta' anki flus għal dizzjonari u kodba u strumenti oħrajn ta' talim. Eh, Il-manwali tal-istoria u tal-ġeografija ġew tradotti eh, kellhom edizzjonijiet speċjali għas suġġetti kollha li kienu malma fil lingwa Litwana. Il-kwistjoni tal-test tal fil-lingwa statali tipprovdi għal periodu tradizzjonali ta' sentej fil-liġi tal-edukazzjoni u l-gvern tal-Lituania et jiddiskuti bħalissa illi dan il-periodu ta' transizjoni jestendih għal minoranzi nazjonali. U il- eh, kwestjoniet kollha li ġew għajma f'din il-petizzjoni ġew koperti bisħiħ eh, bejn il-Prim Ministru Pollak Surtusk u il-Prim Ministru Litwan u anki minnaħa ta' grupp ta' esperti li ġi waqqaf biex jiddiskuti l-emendi għal-liġi fuq l-edukazzjoni. Mela, bil-mira biex nizguraw l-edukazzjoni tal livelloli tal-minoranzi etniċi, l-edukazzjoni fis-27 ta' Deċembru tal-2011 eh, waqaf grupp ta' ħidma ta' żmien twil li rappresenta mm, l-iskajjel ta' minoranza etnika kollha u lan tagħhom dan kien li diskutu l-kwistjonijiet li rigwardaw l-implementazzjoni tal-liġi tal-edukazzjoni. Dispożizzjonijiet ġodda illi tal-liġi ġew evalwati mill organizzazzjonijiet internazzjonali u l-ebda waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet ikkonkludew li l-liġi edha tiddiskrimina. Nishti najt eh, xi ftit kliem issa fuq l-spelling ta' ċerti ismijiet u kunjomijiet. Fit-12 ta' Mejju tal-2011 il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem qalet illi ir-regoli fuq l-spelling tal-ismijiet u kunjomijiet li mumiex Litwani mumiex qed jiksru l-ebda liġi. U id-deċiżjoni Litwana fuq l-spelling, fuq il-kidba li tuża biss karatteri Litwani mhux qed jillimitaw id-drittijiet individuali. Nishtiq nixbet l-attenzjoni u kol fuq il-fat illi il-minoranza etnika polakka għanda id-dritt illi terċevi l-edukazzjoni fil-lingwa taħħam mill-iskej, mill-kindergarten sal li u kas uniku nishtiq najtu kol, illi ma kienem lebda organizzazzjoni u laqas korp internazjonali li għal illi il-Litwan kiser xi eh, ftejmet internazjonali. Però wara li smajt il-petizzjoni hemm fija konċessjoni li l litwania kisret eh, il-liġi li mhux aċċettabli. Maħna lesti nikkooperaw għal kwistjonijiet u mistoqsijiet li jistgħu jinqalgħu. Grazzi. Kristof Tre. Grazzi, Kristof Trevjiski, issa fisem il polonia konsillira l-affarijiet barranin. Thank you. Madam Chair and distinguished members of this uh, committee. Sur President, membri onorevoli, Signora President, nixtieq l-ewwel qabel kollox nitkellem dwar eh, il-petizzjoni stess li qed tiġi eżaminata minn din minn dan il-kumitat. L-ewwel nett ippermettu li wkoll ngħid kelmtejn ftit sekondi dwar l-argumenti li tqajmu mill-kollegi. Grat li din il-proċedura li li li bħala avukat ittini numru ta' proċeduri ta' kontrast li għedin jisom eh, e, sfida lija. Bajt kemm xejn dizappuntat, anki mir rigward il-Kummissjoni fin notifika l-membri lil dan il-Kumitat. L-ewwel net il-petizzjonant diġà semma li l-ambitu tal tal-petizzjoni tiegħu ġi iktar ristret u dan jirrigwarda biss drittijiet tal-minoranzi u jħalli barra u koll drittijiet ta' natura lingwistika. Dak l ewwel punt. U għalhekk dan id-dokument qed joħloq xi ftit konfużjoni. It-tieni nit. Nixtieq nikkummenta dwar l-argumenti li qajmet il-Kummissjoni fid-dokument tagħha. L-ewwel nett il-Kummissjoni tirreferi għall-artiklu 165 fuq Trattat tal-Unjoni Ewropea u skontu l-Istati membri huma responsabbli għat talim u l-organizzazzjoni tal-edukazzjoni ta' pajjiżhom kif ukoll il-diversità lingwistika u kulturali. Dan huwa minnu. Iżda fl-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni injorat l-implikazzjonijiet ta' dispożizzjonijiet oħrajn tal-liġi Ewropea. L-ewwel nett aħna nixtiequ nsemmu kemm hemm innovazzjoni tal-artiklu 2 ta' Trattat tal-Unjoni fejn hemm id drittijiet tal-bniedem, anki drittijiet tal-minoranzi lingwistiċi. Din deret hemm l-ewwel darba u kienet rivoluzzjoni sħiħa għaliex qabel dan il-rekwiżiti ta' rispett ta' drittijiet ta' minoranzi kienu biss fi kriteri ta' Copenhagen għal kandidati għall-Unjoni Ewropea u mhux għal membri attwali. U għalhekk kien hemm ħafna kritika wiesa fl-Ewropa ġiet kritikata u kien hemm irmedju għaliha għalhekk kien hemm standard doppju. Issa minna bidla sħiħa u issa kwalinkwa rekord ta' membru tal-Unjoni Ewropea fir rigward il-trattament ta' minoranzi ma tiddependix aktar fuq jekk pajis ux kandidat jew membru attwali tal-Unjoni Ewropea. Aħna nħedġu l-Kummissjoni terġa' taħseb għamil ġdid fuq il-pożizzjoni tagħha fuq implikazzjonijiet oħrajn possibbli. Per eżempju, fit-trattat għandna l-artiklu numru 10 li fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, trattat liħor li interessantament jgħid li d-definizzjoni u l-implementazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tagħha l-Unjoni ser timmira biex tiġġielet id-diskriminazzjoni fuq sess, oriġni etnika u fuq bażi oħra. Dan b'din regola l-artiklu 10 tat trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li tieħu approċċ attiv ħafna għal ġlieda kontra diskriminazzjoni u mhux approċċ aktar passiv kif kien hemm qabel f'ħafna oqsma. Imbagħad hemm ħafna possibilitajiet li qegħdin jinstabu propju fl-artiklu 6, iżda mhux ħanqod inqajjimhom hawnhekk. Issa, il-paragrafu 3 tad-dokument tal-Kummissjoni paġna 2 fejn jirreferu għal argumenti fuq l-artiklu 21 u 22 ta' Charter tal-Karta tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Il-Kummissjoni immedjatament tirreferi għal artiklu 51 li jistabilixxi qafas speċifiku għall-implementazzjoni tal-Karta. Dejjem jekk bħalma nafu din il-karta hija indirizzata għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni u anke għall-Istati membri tal-Unjoni Ewropea huma biss marbuta ma' dan l-istrument matul l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa minnu, iżda kombinazzjoni wkoll hemm ukoll il-karta tal-drittijiet tal-niedem iżda ħafna drabi qed tiġi ignorata għal darb'oħra. Nistgħu nsemmu pereżempju għad-Direttiva 2043 fejn l-edukazzjoni msemmija b'mod espliċitu fost l-oqsma fejn regoli ta' non-diskriminazzjoni għandhom ikunu japplikaw. Imbagħad nixtieq insemmi wkoll il-kwistjoni il-fatt li ma tantx jintuża ħafna entitajiet. Artiklu 6 paragrafu 3 ta' Trattat ta' Lisbona mod partikolari li jgħid li drittijiet fundamentali bħala garantit mill-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Niedem wasal mit tradizzjonijiet kostituzzjonali tal-Istati membri li se jkostitwixxu prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni. Prinċipji ġenerali din hija waħda mill-aspetti għalhekk li għandha tiffaċilita lill-Kummissjoni li jfittxu tweġibiet tajbin flok tweġibiet negattivi għal talbit ta' drittijiet fundamentali. Sinjura President, permettili kif diġa semmejt, najt kentejn ukoll fuq l-argumenti mill-kollega tiegħi f'dan il-kumitat. Hija għajmet u referit punti għal ħidma mod speċifiku tal-espert fuq l-edukazzjoni, grupp ta' ħidma tiegħu stabilit mill-Prim Ministri taż-żewġ gvernijiet tal-Litwanja u tal-Polonja. Dan huwa fatt li l-grupp twaqqaf iltaqa' ħames darbiet u fil-ħames laqa aħħarija ma publika l-ebda rapport konġunt, rakkomandazzjoni jew kummenti. Daqshekk waqafnaw u hija interessanti għaliex kien hemm diskussjonijiet iżda l-ebda riżultat. In-naħa Litwana fl-Unjoni Ewropea ma qablitx ma l-ebda emenda possibbli għall-att tal-edukazzjoni. Dik hija l-problema naraw numru ta' konsegwenzi ta' natura diskriminatorja. Memx għalfejn noqgħod insemmi l-spelling ta' l-ismijiet għaliex hemm ħafna affarijiet li nistgħu nirreferu. Kuntent li l-artiklu 11 paragrafu 1 tal-Konvenzjoni tal AFAS manda lebda problemi bija u l-Litwanja kalla kommenti kritiċi negattivi u għansi wedu li ikunem bidla tal-liġi. Iżda din il-weda ma zammuwix. Jekk inqisu dawn l-argumenti kollha, Sinjura President, aħna nixtiequ nappoġġaw il-proposta mis-sur um, Sadowski, sur Snarski tal-petizzjoni, rapport ġdid li għandu jitwaqqaf biex ikun hemm aktar attenzjoni drittijiet fundamentali u l-ebda referenza ta' attitudni kontra Lisbona li xi kultant jistgħu jkollna. Din hija l-impressjoni tiegħi. Grazzi tal-attenzjoni, grazzi Signora President. Grazzi a lei per la Grazzi ħafna għal rapport dettaljat li tajtna u issa ngħaddi kelma lir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Antonio Mark. Grazzi, Sinjura President. Nishtiq nibda billi nsemmi li l-Kummissjoni provdit tweġiba mill-miktub għal din il-petizzjoni bbażat fuq kif ġiet ippreżentata l-ewwel nett u fih dan il-qafas tal-missjoni li nippruvaw ninfurzaw il-konformità mal-liġi eh, tal-Unjoni Ewropea bħal mem fl-artiklu 258 tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-qafas il-Kummissjoni ħarġet bi konklużjoni li l-kwistjonijiet li għajjem il-petizjonant jaqgħu barra mill-ambitu tal-liġi Ewropea għaliex bħalma sħaqna qabel l-artiklu 165 ta' trattat jgħid fiċċar li l-Istati membri huma responsabbli primarjament għal kontenut tal-edukazzjoni u sistemi edukattivi tagħhom. Dan ir-rigward ukoll id-dispożizzjonijiet kollha li semma l-petizzjonant fil-spjegazzjoni tiegħu il-Konvenzjoni AFAS għal protezzjoni tal-minoranzi nazzjonali, il-protezzjoni tal drittijiet fundamentali u oħrajn jaqgħu barra l-qafas legali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk il-Kummissjoni m'għandha l-ebda kompetenza li tikkummenta fuq ksur allegat ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Fir-rigward il-Karta tad drittijiet fundamentali, dispożizzjonijiet tagħha kif qal diġà il-kelliem qabli, Dawn id-dispożizzjonijiet huma indirizzati biss lill istati membri meta jimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, f'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni tista' tiżgura li jkun hemm il-konformità ma' dawn id-dispożizzjonijiet. L-argumenti li tqajmu hawnhekk huma ġodda għalina għaliex ma semmawx fl-ewwel petizzjoni inizjali. L-artikli 2, 3, 4 jew 10 u dispożizzjonijiet ta' direttiva minn l-2000 numru 43 fuq diskriminazzjoni ta' bażi għabbażi tal-oriġni etnika. Naħseb li forse ma nixħin bizzejed biex natu tweġiba għal kull argument fid-dettal għalix dan jinvolvi analizi legali u probabilment tali aħjar ma namilx ek fuq nota fuq bażi daqsek qasira iżda Nista' nibda billi minħabba li għandi idea dwar il-pożizzjoni tagħna tista' tiffoka fuq xiex tista' tiffoka, hemm ċertu limiti għal dispożizzjonijiet li ntqajjem, speċjalment pereżempju fl-artiklu 10 huwa ċar li l-Unjoni u mhux l-istati membri li għandhom kompetenza hawnhekk. U hawn qed nittrattaw ksur allegat ta' stat membru fuq direttiva tajn Jiena nixtieq nixbidlek l-attenzjoni wkoll għal fatt li tapplika biss għal kwistjonijiet marbuta ma' l-aċċess għall edukazzjoni u din hija xi ħaġa dwar il-kontenut ta' talim u l-organizzazzjoni ta' sistema edukattiva għalhekk taqa' probabbilment barra mill-ambitu legali. Ikun xikun il-każ il-drittijiet tal-minoranzi mod ġenerali fiħdan il-qafas strett tal-missjoni tagħna li ninforzaw il-konformità ma' dispożizzjonijiet ta' trattat jaqgħu ukoll barra mill-ambitu legali. Minkejja li politikament bħalma qed mod korrett dan huwa msemmi fl-artiklu 2 fil-qafas tal-missjoni tagħna iżda ta' barra mill-ambitu ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi lejja, prol. Grazzi, niftaħ dibattitu tajt il-President issa nadir kelma lill-Onorevoli Valesa. Grazzi, President, kollegi. Il-petizzjoni tas-sur Znarski edha titkellem fuq kwistjoni fundamentali, diskriminazzjoni tal-lingwa pollakka. U għalek, anke diskriminazzjoni tal-komunità Litwana pollakka fil-Litwanja li hija minoranza ewlenija fil pajjiż Dan huwa għażvantaġġ ta' minoranza pollakka u m'għandhomx l-possibilità li jgbu semhom ukoll jomhom bil-lingwa ta', ta pajjiżhom. U dan huwa ksur ta' drittijiet u anke ksur ta' rispett tad diversità lingwistika, kulturali u reliġjuża. Din il-kwistjoni ma tistax titħalla biss fidejn l-istati membri għaliex azzjonijiet bħal dawn iwaslu għal nuqqas ta' rispett jew abbandun totali ta' drittijiet fundamentali li hemm sejsa fuqhom l-Unjoni Ewropea fosthom il-libertà tal-moviment eh, ta' ċittadini tagħna u anke li jistgħu jitkellmu bil-lingwa ta' artwelidhom. Dan huwa importanti fil-qafas tal-Unjoni Ewropea, tar-regoli tal-Unjoni Ewropea, u għalhekk nitlob lil kollegi li jagħmlu l-istess bħalu jħallu din il-petizzjoni miftuħa. Fir-rigward is-Sur Snarski, inti kont fil-Litwanja u rajt bajnejk dawn il-problemi? Għandek kuntatti mal-Pollakki fil-Litwanja għat rċevej diskriminazzjoni minħabba il-fat li inti Pollak? Barra minn hekk, stajt analizza x'inhi l-kwistjoni tal-minoranzi lingwistiċi fil-Polonja bħal pereżempju l-minoranza Kalaxuba jew inkella l-minoranza Litwana. Hemm każijiet konkreti ta' tkasbir ta' drittijiet lingwistiċi tal-Pollakki fil-Litwanja barra minn X'inhuma l jiet tiegħek fir-rigward din il-petizzjoni? Grazzi. Landsbergis. Grazzi, Signora President qed nagħti ħarsa lejn dak li qed jgħid is-sur Snarski, il-petizzjonant, għaliex huwa jindika li hemm tkasbir sistematiku tal-drittijiet tal-bniedem minn stat membru li qed jiġi akkużat qed jirristrinġi l moviment ħieles tal-persuni u ħafna affarijiet li ma jagħmlux sens li kien interessanti għalija huwa li mhux biss Litwanja ida għandha prassi ħażina imma prassi ħażina wkoll fil-Polonja, fil-Ġermanja u anke fil-Kummissjoni Ewropea dispjaċini ngħid. Issa, iknatu ħarsa lejn notifika l-avisa l-membri, hemm ħafna konfużjoni u ħafna allegazzjonijiet bla bażi. Il... Et ikun hemm akkużi inġenerali ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem bħalma qed jagħmel is-sur Snarski. Hawnhekk. Il-każ hawnhekk Huwa ċar, mhux qed nitkellmu dwar is-sistema edukattiva Pollakka, iżda dwar l-edukazzjoni Litwana għal minoranzi kollha. U għalhekk dwar il-minoranzi, l-iskejjer kollha tal-minoranzi fejn m'hemmx il-menti la minnaħa tar-Russi la mill-Lut u lanqas mill-ċittadini ta' Belarus. Anki l liema minn allegatament eh, nuqqas ta' eh, prezenza ta' kummenti mhux amikevoli minn uffiċjali tal-edukazzjoni. Mill-qatt twan ta' dwar l-edukazzjoni dan ma kasbarx id-dritt tal-minoranza pollakka li jalmu mod esklusiv bil-pollak. Dan jagħmel sens. Naf li hemm ħafna irritazzjoni minnaħa ta' l-alliema għaliex fi żmien sentejn bħal suġġetti bħal storja u ġeografija irridu jiġu malma bil-lingwa tal-istat. Dan fi żmien sentejn. U forsi dawn l-allima fi żmien 20 sena ma talmux il-lingwa tal-istat. Iżda m'għandix tkun problema għall-istudenti fl-iskola biex jirċivu l-edukazzjoni b'dan il-mod. Iċ-ċittadini m'għandhomx ikunu ristretti fid-drittijiet tagħhom li jgħalmu u jafu l-ismijiet ġeografiċi fil-pajjiż li qed jgħixu fih fl-istat tagħhom wara kollox. Iżda din il-petizzjoni donna kontra din il-kwistjoni kollha. Xemm iktar xi ngħid bħala taqsira din il-petizzjoni? Mhix il-fatt li l-lingwa tal-istat tiġi mal tintuża fil- storja fil-ġeografija, iżda anke fuq il-fatt li hemm ċertu għaluq ta' skejjel ta' minoranzi. Mem lebda ksur għala fit-talim ta' ġeografija eh, bil-lingwa statali għandha twassal biex il-minoranzi jitkeċċaw jew ma jgħaddux mill-eżami. Jekk l-istorja u l-ġeografija jiġu malma bil-lingwa tal-istat, jistaw saħansitra jżidu n-numru ta' ta' studenti fl-iskejjel flok naqsuhom u mhux jalqu l-iskejjel. In-numru dejjem jonqos ta' tfal li studjaw dawn l-affarijiet hija kwistjoni ta' xorti forsi, jew kombinazzjonijiet jew il-ħajja kif inhi. U t tfal tal-lum il-ġurnata hija xaġa komuni li għandna sitwazzjoni bħal din fejn hemm numru dejjem jonqos ta' studenti f'dawn iż-żewġ suġġetti u ħafna skejjel qegħdin jingħalqu wkoll anke fil-Litwanja u anke fil-Polonja wara kollox. Għaliex hemm numru inqas ta' studenti l-iskejjel. Iżda dan in-numru ma jiddependix fuq it-talim tal-istorja u ġeografija bl-lingwa jew boħra. U għalhekk ma nistax nifhem għala s-sur Snarski iffirma petizzjoni u test mhux serju bħal dan. Restrizzjoni legata ta' ta' talim. Fil-Polonja din hija eżaġerazzjoni grassa u mhix preżentazzjoni koerenti tal-kwistjoni. Sfortunatament dan eh, kolli ngħidu. Ma nistax noqgħod indur mal-lowża hawnhekk. Jekk jogħġobkom, toqgħodux taħlu l-ħin għal dokument bħal dan. Naħseb li ser ikomplu ħampqu bl-istess kontenut u jibqodu Eh, jamlu dawn l-affarijiet kif ilhom jamlu f'dawn l-aħħar snin. Fit-tama li forsi jista' jkun hemm xi ħadd li jista' jponta subajh eh, jiena taħtija minn xi qorti jew mill-Kummissjoni Ewropea, iżda xejn ma ġara. Minnaħa l-oħra, il-kollegi ma tiħorġu bl-ebda konklużjoni, l-ebda konklużjoni għaqlija u li tagħmel sens li forsi wara kollox kienu konfużi huma stess u kienu qegħdin jaraw li attakkaw il-Litwanja fil-livelli kollha tal koperazzjoni Ewropea. Dan huwa mod żbaljat u ma twassal għall-ebda frott. Huwa ħela ta' ħin kemm l-Litwanja kif ukoll l-Unjoni kollha kemm Grazzi, President Tomasewski. Grazzi, Signora President, Aziz kollegi, Signori. Insiba diffiċli li nikkummenta fuq dak li ntqal mill-kollega tiegħi nitkellem qabli. Iżda jidher li mhix ħaġa serja meta membru tal-kumitat ma jagħtix dritt l-ħattijħor jitkellem u jisħaq xinija l-problema. Il-problema hija waħda importanti, rilevanti u mhix marbuta biss mal edukazzjoni tal-minoranzi nazzjonali u etniċi. Jiena membru tal-Parlament Ewropew u għalek nista' nirrikonoxxi li hemm problema iva u dawn huma problemi li żdiedu wara li aħna seħibna fl-Unjoni Ewropea u hija tibta paradoss biex ngħidlek għaliex il-minoranzi etniċi ħadu sem b'entużjażmu fir-referenda qabel sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Turnout kien kbir ħafna, kulħadd ivvota favur u wara li saħibna fl-Unjoni Ewropea feġġew il-problemi kollha, mhux dawk biss marbuta mal-edukazzjoni. Fl-2009 il-liġi fuq il-minoranzi nazzjonali ġiet mnaħija abolita min-naħa tal-Parlament u aħna l-unika pajjiż li m'għandniex liġi fuq il-minoranzi fuq il-minoranzi. liġi ġiet adottata fl-1991 meta ksibna l-indipendenza u dan ġilidna għall-indipendenza wieħed dejn liħor. Jiena fl-1999 kont wieħed u disajn kont qiegħed 8 eh, feet mal-kollegi tiegħi fil- triq tal-Baltiku. Aħna poġġajna l-kollegi tagħna u fl-1991 wara l-avvenimenti terribli f'Jannar kellna din il-liġi fantastika fuq il-minoranzi nazzjonali. U dan ġien iffirmat minn ħaddieħor għajr is-Sur Landsberg stess, il-kollega tiegħi li kien President tal-Kunsil Suprem dak iż-żmien. U l-istess seta tas-Sur Landsbergis fl-2009 sfortunatament wara li siħibna fl-Unjoni Ewropea ħassru u naħħu din il-liġi u m'għandniex id-drittijiet issa li tant isilitna f' f'dari. Parti mill-ċittadini tagħna għall użu tal-lingwa tagħhom fil-ħajja privata irridu jħallsu ċitazzjonijiet mhux biss meta jkun hemm ismijiet doppi fuq eh, l-ismijiet tat-toroq iżda anke għall affarijiet sempliċi bħal stqarrijiet fuq il-karozzi tal-linja jew fil-ħwienet. Skont il-liġi li semmejt li tħassret fl-2009, il-minoranzi etniċi fir-reġuni differenti huma 80% ta' popolazzjoni ġenerali. U għalhekk immaġinaw hemm 14 il-municipalità u fuħut minnhom hemm 80% tal-popolazzjoni li huma minoranzi etniċi. U m'għandhomx dritt li ikollhom l-isem ta' triq tagħhom miktubin bil-sin pajjiżhom. U ikollhom iħallsu ċitazzjonijiet għaliex qed jużaw il-sin nattiv tagħhom sa 500 lita fil-fatt għall-użu tal-sin tagħhom fil-triq tagħhom u nixtieq infakkar li 80% tal-minoranza etnika huma membri tal-minoranza Pollakka. L-istess problema hija marbuta mal-kidba u l-spelling tal-ismijiet u l-kunjomijiet għaliex ħadd m'għandu dritt li jagħmel limitazzjonijiet bħal dawn fuq spelling ta' kunjomijiet Meta kelli 16 sena, lura fl-1981 fi żminijiet sovjetiċi jiena rrifjutajt li kolli passaport sovjetiku. Mbagħad kelli żjara mill-milixja li jgħidu ma stax tgħix mingħajr passaport. Iżda jien għedt li mhux se naċċetta dan il-passaport għaliex mhix jomi li huwa rifless hawnhekk fuq il-passaport li turuni. U fir-reġim totalitarju jien nexxili nipperswadihom li kun jomi għandu jinkiteb bil-sini, bil-lingwa tijaj. Iżdissa jisu ma nista' nagħmel xejn dwar dan. Kien hemm stqarrija li l-minoranza Pollakka mhix sodisfatta b'din is-sitwazzjoni, iżda nixtieq ngħid ukoll li 17 ta' Marzu kien hemm protesta madwar 10,000 ruħ ħarġu fit-toroq kien hemm nies mit trade unions tal-edukazzjoni li ġew li ġew jikkritikaw ukoll din l-att dwar l-edukazzjoni fil-Litwanja u hija att kontra il-minoranzi u anke kontra li huma l-maġġoranza f'dawn ir-reġuni. Huma kontra wkoll dan l-att ħajkolli ninterrompik, jidispjaċini, u bħassoltu musser nixin nintemmu il-xol tagħna. ċittadini oħrajn li jixtiequ jitkellmu, petizzjonanti wkoll u ninżommu mal-ħin jekk Kollega, Hawken. Ħanitkellem fil-qosor. naħseb illi jekk allegat ma nafux jekk dawn l-allegazzjoni tu miex minnhom jew le għax għandna informazzjoni informazzjoni differenti li qed mur kontra xulxin iżda nixtieq ngħid l-ewwel nett li l-Kummissjoni li anke jekk ma kux issa nagħmlu niftu proċedura u għadrit tagħna illi nindirizzaw din il-kwistjoni. U għadmir tagħna nindirizzawhom. It-tieni punt? Rigward id-drittijiet tal-bniedem tal konsil tal-Ewropa. Irdu segwom dawn għax dan huwa każ marbut da dan, marbut ma' dan, eh, nista' naraw jekk dan jista' jiġi segwit fil-fatt f'Strasburgu permezz tal kunsell tal-Ewropa. Kenna wkoll diskussjoni dwar il-minoranzi Russi fil-pajjiżi eh, Baltiċi li kellhom problemi għar għaliex lanqas biss għandhom drittijiet tagħhom fundamentali li qed jiġu segwiti. Naħseb li għandna dritt illi u dmir illi nindirizzaw da kwistjonijiet, iżda nixtieq insaqsi kemm xi verdett li jgħidilna x'in il-verità essenzjalment. Grazzi ħafna Sir Hawken. Issa sur let kutkom. Dira kwistjoni kbira, mezi ħamel punt zaħir. Għamlu esperiment taħsib, eżis, Senior President, jew eżis kollegi. Immaġinaw intom f'daqqa waħda sibbu ruħkom f'pajjiż fejn ta' fost l-oħrajn, ismek ma jibqax l-isem illi illi kienilu l-kunjom tijak biex jidwek għal diversi snin, l-kunjom li kien djem intret minn familja l-oħra. Dik il kustjoni għacċettabli? Le, miex aċċettabbli. Grazzi ħafna. Kelma li jmiss. Minn banda huwa ovvju li l-mod ta' kif pajjiż jagħmel ġestjoni ta' sistema edukattiva tiegħu hija kwistjoni nazzjonali u nistgħux inġudikawhom, però naħa l-oħra mbagħad huwa ovvju wkoll illi u ejja ngħidu li minflok Litwanja pajjiż ieħor. U tkun tkun il-minoranza, il-kwistjoni dejjem ħat persistenti. Blima lingwa għandek titgħallem il-ġeografija u l-istorja. Umbat rridu ngħidu jekk l-università għandix tiġi l-lettroniet għandhom xi malma b'xi lingwa uffiċjali jew inkella b'xi lingwa oħra kux lingwa tal-istat jew lingwa tal-minoranza. Iżda ġeneralment din hija kwistjoni persistenti f'pajjiżi għandhom ħafna għandhom persentaġġ qawwi ta' minoranzi. Ejjen għodu attenti ma niġġudikawx mingħajr ma jkollna l-fatti kollha. Ovvja illi l-aspett tiegħek il-parti tiegħek li tagħmel eh, parti bil minoranza dejjem tkun iktar emozjonali, però rridu aħna din parti mill-Ewropa u rridu nsegu stat ta' dritt irridu sempliċement naraw jekk il-liġi xi tiġi rispettata rridu f f'moħħna illi pajis għandu dritt illi fil-fatt eh, joħroġ bil regoli tal-edukazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna. Misur Kalnowski. Grazzi ħafna. aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar diversi problemi illi joħorġu mill-liġi ġdida fuq l-edukazzjoni fil-Litwanja. Iżda, naħseb li l-iktar punt importanti huma l-eżamijiet tal-A levels. L-eżamijiet low levels, l-eżamijiet li inti tagħmel wara li fil-fatt tispiċċa sekondarja. Qed nitkellmu dwar l-eżamijiet li tagħmel fl-iskejjel kollha ta' dan il pajjiż fl-iskejjel li huma tal-minoranzi l-eżamijiet tagħmluhom fuq suġġetti eżistenti però minħabba li l-kurrikulum minħabba l-kurrikulum ma ġiex mallem kollu kemm hu billi fitna dan daw fitna xil sena kemm tiddum f'daw l-iskola inti ma titgħallimx daqshekk ehm, is-suġġetti billi twen. Issa issa fit tliet snin li ġejjin daw l-eżamijiet ħajjiġu standardizzati u f'daqwa ta' dawk in-nies li kienu jitgħallmu ehm, kollox b'lingwa oħra jew ħafna mis-suġġetti b'lingwa oħra ħajkollhom jagħmlu dawn l-eżamijiet bil-Litwen, jiena nemmen illi l-Litwan għandhom id-dritt li xtitraw kol is-sistema tal-edukazzjoni kif iridu, però din kwistjoni li għandhom tliet snin biss biex jilħu eh, dan il-livell fil-Litwen naħseb li huwa ħażin mhix ħaġa li tagħmel sens. Jini li nindirizza dil-kwistjoni tal-minoranzi għal numru ta' snin. Il-gvern jgħid illi hemm riċerka illi diġà għamlu u saqsew l minoranzi fil-Litwanja jekk il- il attwali tista' toħloq problemi sabiex isibu xogħol. U 40% qalu illi jekk huma ma jkunux jafu il-lingwa tagħhom tajjeb jista' jkun illi kolom problemi sabiex ikollu sabiex isibu xogħol. mbagħad saqsewhom ukoll jekk eh, u ġiri kellhom problemi sabiex isibu xogħol minħabba li ma kienx jafu sew illi il-lingwa ma kellhomx problemi biex sabiex isibu xogħol jekk ma kienx jafu l-Litwen sew u kien hemm biss li ta' fil-mija li qalu li iva, iżda l-gvern Litwen fil-fatt sema biss l-ewwel figura mhux it-tieni figura U dan eh, mhuwiex u dan mhuwiex qed jirrifletti tajjeb, fil-fatt 3% biss qed isibu problemi għax ma jkunx jafu li twen tajjeb. Il-kelima li jmiss. Grazzi għafra, Sr. President, il-Litwanja tagħti valuri l minoranzi kollha huma parti mill-kultura u l-patrimonju tagħna. Ta stabilixxejna wkoll kundizzjonijiet għal għal minoranzi pollakki u dan kien marraf ukoll mill-awtoritajiet pollakki sakemm għamlu U-turn issa. Huma il-minoranzi kollha, studenti kollha jitalmu bil-lingwa tal-minoranza tal-minoranza tagħhom. U din ir-riforma fil-fatt seħħet f'diversi pajjiżi. Litwana l-unika pajjiż illi fil-fatt tipprovdi l-edukazzjoni fil-lingwi fil tal-minoranzi inkluż il-Pollak. Hija verament iżda ksur ta' drittijiet il-ksur ta' drittijiet tal-studenti illi fil-fat eh, jinatu għom id-dritt li kun jafu il-lingwa tal-istat, jam kellat nofru l-om iktar opportunitajiet fil-qasam ta' xogħol u l-edukazzjoni intqal illi mem lebda problema tqal l-tweni sabiex jisibu xogħol bil jekk ma jkunx jafu daqshekk bil-twen. Allura għaliex qed tibża daqshekk li jkollna dan it-tip ta' eżami jkolli ngħid illi dak li qal sur Tomaszewski illi din hija kwistjoni politika u kontra illi jkun hemm gvern konsistenti li twen. Din tispjega ħafna jekk inkomplu bil jew insegwu liġi ta' edukazzjoni naraw li krem grupp ta' ħidma li diġaġi imsemma hawnhekk neku krem suġġeriment minna ta' Litwanja li ġi diskuss flimkien mal-kollegi Polakki tagħna sabiex ikun hemm perjodu tranzizzjoni mhux ta' sentejn ta' kif rubħalissa, bħalissa, iżda ikun hemm perjodu tranzizzjoni ta' tmien snin. Ma nafx jekk ma nafx għax dan il-ftehim ma ġiex iffirmat. U l-Ministru tal-Edukazzjoni fil litwania qal li Klod Bolek il-Kummissarju Oli għadrittijiet tal-minoranzi fl-Ewropa illi dan periodu ta', tra ta tranzizzjoni ħajkun provdut f'dawn dawn l-eżamijiet li seħu bil-lingwa li twena dan ifisser li ħajkun hemm ċerta eċċezzjonijiet u tranzizzjoni ħad tkompli sakemm il-nies li qegħdin fl-ewwel sena jiġu biex jispiċċaw l-iskola huma għaliex qed tagħmlu dan allura. U l-istorja, semmit l-istorja komuni bejn il-Litweni u l-Polakki, nixtieq insaqsi issa għaliex qed tgħidu issa dawn l-affarijiet tant inġusti. Grazzi. Grazzi Sur Sonic. Grazzi ħafna, Sir President. Jiena nixtieq nagħmel referenza issa għal dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb illi kellhom approċċ eh, minn puntu di vista legali wisq. Il-problema miex waħda ġdida, għal diversi snin Pollakki illi jgħixu fil-Litwanja kienu qed jilmentaw u kienet qed jilmentaw minħabba diskriminazzjoni. Jiena nagħmel il-Kummissjoni Ewropea għandha tipprova tiġġieled u eh, tiskoraġixxi li jkun hemm nuqqas da bil bejn l-Istati membri. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tipprova tkun jew servi taqdir wol ta' medjatur. M'għandix tuqgħod tiddefendi lil nifisha b'artikoli li jiġu kwotati minn dispożizzjoni differenti. L-intenzjoni wara l-Unjoni Ewropea kienet li l-Istati membri jgħixu flimkien f'armonija nippruvaw nevitaw il-konflitti. Dan huwa li t iżomm f'moħħa l-Kummissjoni Ewropea. Issa jekk hemm xi dubji. Għaliex għandna l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem Ewropea. Għaliex ma saqsux il-din l-Aġenzija sabiex tinvestiga din il-kwestjoni, tisma' l żewġ partijiet. U forsi mbagħad eh, toħroġ b'rapport illi jiservi ta' bażi għal xi forma ta' evalwazzjoni illi tista' li jista' jkun li l-ebda parti ma tkun kontenta bih, biss iżda tkun ta' benefiċċju sabiex nilħu forma ta' qbil. Forsi tal-kumitat jista' joħroġ xi riżoluzzjoni fuq dan u forsi kull sew għaw rapport bħal dan. Grazzi ħafna Sin Bossanaro. Grazzi ħafna Sinjor President. L-ewwel nett, jiena nikkonsidra illi jew jien l ċetta li din kwistjoni sensitiva ħafna u emozjonali ħafna għaliex hija dwar l-identità. U kultant ikun hemm konflitt ta' identitajiet illi jista' iwassal għal konflitt iktar miftuħ kif diġa esperjenzajna fl-Ewropa fis-snin moddija. Jekk hija sitwazzjoni tant sensittiva, naħseb li l-kumitat tagħna jista' biss jiddiskuti din kwistjoni meta isseħ isseħ valutazzjoni u l-unika valutazzjoni illi nista' jien nimmaġina nħroġ bih huwa valutazzjoni li jagħmel il-toħroġ mill-Kummissjoni fuq il-drittijiet tal-bniedem u mill-Kunsil tal-Ewropa. U din l-investigazzjoni sseħħ fil istati membri konċernati. Inkella, jekk ma jsejħx dan, aħna ma jkollix l-informazzjoni meħtieġa sabiex kun nistgħu d deċiżjoni dwar id-drittijiet tal-minoranzi, drittijiet lingwistiċi, eċetera, eċetera. U minħabba li reċentament aħna sperjenzajna l-istess approċ meta konna diskutu l-Kostituzzjoni Ungariża u konna provduti bil- l informazzjoni minn daw iż-żewġ entitajiet kbar, il-Kunsil tal-Ewropa l oec għandna bżonn li seħ valutazzjoni minn daw iż-żewġ entitajiet sabiex naraw x'jistgħu nagħmlu. Umbagħad ikunu nistgħu nindu l-passi meħtieġa għaliex huwa evidenti illi aħna maħniex orti hawnhekk li tista' tiġġudika l każ u tagħti sentenza a favur grupp jew ieħor. Jiena nista' nitkellem l-esperjenza tiegħi ta' Rumen fejn in-nuqqas ta' drittijiet għal minoranzi jista' biss jkompli iżid il-tensjoni. Iżda li tagħti wisq drittijiet jista' jagħti jista' biss iżid ċerta frustrazzjoni lill-oħrajn l-parti l-oħra. Is-soluzzjoni bilanċjata ġifiri tkun ta' benefiċċju għaż-żewġ partijiet. U għal darboħra jiena saqsi nsejjaħ lilek, Sinjor President, sabiex naraw kif nistaw namlu sejħa l kunsil tal-Ewropa l ECE sabiex jiprovdulna valutazzjoni dwar l-aspett legali eżistenti u naraw hekk x'ksur jew le. Umbagħad il-Kummissjoni tkun tista' tirreaġixxi eventwalment jew tiddeċidi eventwalment meta jkollok valutazzjoni miż-żewġ entitajiet. Inkella, minnaħa l-oħra, il-Komissjoni tista' tgħidilna biss illi kwistjoni ta' sussidjarjetà u nitlu f'saga li diġà esperjenza ta' ħafna disgwit. Għalhekk jiena nagħmel sejħa li l-Kunsi tal-Ewropa l biex jistudja s-sitwazzjoni għaliex is-sitwazzjoni hija kemm xejn tar wiesa' Hemm problema b'inoranzi fi stati membri oħrajn, ċittadini illi huma mċaħda ċerta drittijiet. U importanti li l-Unjoni Ewropea tirreġixxi fissem id-drittijiet illi aħna um, li huma l-pedamenti tagħna. Grazie ħafna sur Postinaro. Nati il-kelma l-petizzjonanti sta' żewġ minuti. Huwa verament diffiċli li nitkellem dwar dan dwar kollox f'żewġ minuti. Għandi żewġ dokumenti hawnhekk, funa għandi il-petizzjoni u funa l-oħra għandi rapport minn tal-Kummissjoni. Jiena qatt qed fil-petizzjoni tiegħi illi bħala riżultat ta' restrizzjonijiet fi suġġetti ta' ma, saġġetti li ma' Malma bil-Pollak meċ illi minħabba fek li sħaj jonqos l-ammont ħaj jonqos l-ammont ta' skejjel. Jina kemm il-darba użajt il-frażi drittijiet tal-bniedem, però il kummissjoni qatt ma semja din il-frażi. Il-petizzjoni tiegħi kienet marbuta ma' petizzjoni oħra. Jina sa nixtieq nwieġeb lis-Sur Lansbergis, jina nirrispettak għal dak illi għamilt għal Litwanja. Però, trattani bħala ċittadin Ewropew jekk jogħġbok targumentax mal-gvern tiegħi hawnhekk. Jiena il-petizzjoni tiegħi mhix petizzjoni tal-gvern, il-petizzjoni tiegħi hija petizzjoni ġej minn ċittadin Ewropew li tisaqsik għall-għajnuna sabiex inkunu nistgħu nġibu ktar solidarjetà. Jiena nifhem x'qed tisfida inti hawnhekk għaliex intom tisfida xi ħaġa illi laqas biss ktibta jiena. Għand il korrespondanza mas segretarjat hawnhekk. Nasab is-segretarjat dej jaqta jiena minn kif minn il korrespondenza hemm xi ta' ċarezza, hemm xi nuqqas ta' hawnhekk. Jekk joġobkom erġaraw dak li preżentajt jien argumenti preżentajt jien. Jiena nixtieq nirgrazza s-Sur għal l-appoġġ tiegħu Jina fil-fat nixtieq ngħid li jina ġejt diskriminat il medz ta' xandir li tweni meta kienu kopru il- et kopru il- din il-kwistjoni għalu illi ismi kien ħajġi l-ismi huwa mekkoni u laqas biss ħajni naraf jiena li qed prezentat il-petizzjoni. Jiena nara li nara li nis li ġo qabli ma ġewx irrispettati jina mur eh, ċimiterju ta' Polla nara li dan il-post mhux qed jieħdu ħsiebu. Il-kooperazzjoni tal-istorja tagħna kooperazzjoni fl-istorja bejnietna u bejn Litwani tista' tservi bħala eżempji Jiena fil-fatt għamilt kuntatt ma' diversi NGOs fil-Litwanja u nara illi hemm ukoll diversi NGOs illi jappoġġaw il-kwistjoni tagħna u hemm tnejn minn dawn l-NGOs li jappoġġaw jappoġġaw il-kwistjoni huma Litweni. Fl-1977 nisemmi illi kien hemm eh, dikjarazzjoni konġunta bejn il-Kunsill u kummissjoni li qalet illi drittijiet tal-bniedem fil-fatt huma parti mill-laki. Iċ-ċittadini kollha kull student jaf il-drittijiet tal-bniedem id-dritti tal-bniedem huma parti mill eh, pedament tal-Unjoni Ewropea. Naf li ma tantx għandi ħin, iżda nix ngħid li l-petizzjoni tiegħi hija vuċi ta' ċittadin Ewropew li tisaqsija għajnuna sabiex ikunu nistgħu ngħinu kol ċittadin Ewropew oħrajn qed niġi mistoqsi x'qed tippretendi. Jien ngħid ejja nippruvaw ngħaddu riżoluzzjoni li saqsi li stati membri sabiex jagħtu attenzjoni partikolari li ritrit tal-bniedem. Mhix ħaġa kontroversjali, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea fil-fatt ma wiċibx il-mistoqsi tiegħi, nixtieq nerġa' lek insaqsi lill mistoqsija jiena stati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom obbligu li rispettaw drittijiet tal-bniedem jew le il-Parlament Ewropew ta' spiss eh, għadda riżoluzzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem. Skont informazzjoni riċenti, data riċenti, il-lingwa pollakka ġiet introdotta skużani, il-lingwa litwena ġiet introdotta eh, f'diversi municipalitajiet fil-Ġermanja u kem diversi eżempju, u kem diversi lingwi u koll li ħadu l-istess status. Jina naħseb illi il-petizzjoni tiegħi għandha tingħata l-attenzjoni u anke mill kumitajiet oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Jiena x'isaqsikom sabiex tifmuna mhux bħala gvernijiet iżda bħala individwi. Grazzi. Grazzi ħafna. Eċċezzjonalment isur kex saqsal minuta għandet fil-kelma. Minuta biss. Grazzi ħafna Signor President, napologizza kelli nkun f'kumitati ħorsa biex nivvota. Iżda rrid nkun biex napoġġa dan il-punt. Jiena fil-fatt nilqa dak li għadu kif għal. Mill-perspettiva tal-Renju Unit nista' ngħid illi kieku il-pilot e, kien hemm ma kienx hemm bdoti Polakki illi illi fil-fatt taru mana ma kienx ikun jiksbu l-istess e, riżultat mir Royal Air Force fiż mill-gwerra tili gwerra dinija. U dan huwa l kuġġett li naħdmu flimkien, għalhekk nixtieq li nżommu din il-petizzjoni, għana ħafna drabi argumentajna kontra l-akki komunitar, però meta nitkellmu dwar ġittit tal-bniedem irridu mela nindirizzaw il kwistjoni u nidu għan konsiderazzjoni. pretendu jina nipretendi l għal prezentazzjoni bħal din, nixtieq ngħid li hu missu verament eh, wara prezentazzjoni bħal din is-sur Snarski kosi karriera fil-politika x'kienet prezentazzjoni verament tajba. Grazzi ħafna sur Cashman. Inti ma smajtx l bqija tad-dibattitu. Però l-kollegi unanimament saqsew sabiex din il-petizzjoni tinżamm miftuħa għalhekk ħan nkompluha. il-rappresentant tal-Komissjoni u kol illi hemm informazzjoni ġdida illi ingħatat illum. U għalhekk il-Kummissjoni Jina naqbel mal-kollega Valjen li rridu nqodu jnejn hawnhekk nkunu kawti f'dan is-suġġett, irridu nitlu fid-dettall suġġetti kollha li tqajmu nilqaw anki l-istedina tas sur ehm, Narski, il-petizjonant li jerġa jevalwa il-dokument tiegħu stess il-petizzjoni biex jisħaq fuq x'inhuma l-ħtiġijiet, naħseb li dan huwa xogħol akbar għall petizzjoni tagħna biex bekk inkunu nistgħu pass ieħor il-qudiem fil-riflessjoni totali fuq x'inhuma l-kompetenzi tagħna fir-rigward l-interpretazzjoni u l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u anke b'mod ġenerali l-ħarsin fuq id-drittijiet fundamentali. Nirringrazzja għal daqstant il-rappreżentanti tal-Polonja tal-Polonja u anke tal-Litwanja għal kontributi tagħhom tal-li kienu prezenti għal kwalinkwa integrazzjoni aħna nafu nistaw nserħu fuq l-appoġġ għal kwalinkwa ċarar li hemm bżonn. Nirringrazzja lil kulħadd u issa ngħaddi l-petizzjoni li jmiss fuq l-aġenda tagħna il-punt numru 18. Nbidlu s-suġġett, nmorru fil-settur ta' s-saħħa, petizzjoni 660 tal-2011 imresqa minn Anna Spira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 onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. Dan huwa ibni Oskar. U nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-opportunità illum illi nitkellem dwar il-petizzjoni tiegħi rigward standards li għandhom jingħataw għal kura tal- qabel it-twelit Nirringrazzakom ta' din l-opportunità naf li kulħadd huwa għajjien, però nixtieq nitkellem dwar suġġett importanti ħafna. L-iktar punt importanti, l-iktar ħaġa importanti għal kull ġenitur huwa l-importanza ta' tfal huwa t-tfal tagħhom, il-saħħa ta' tfal tagħhom. 18 iżda fi 18% tal- ta' tfal twildu kolom l oxidants, 10% jitwildu qabel fil-żmien u 2% fil-fat jitwildu binqas minn 100 gramma u bel inqas ta' 1000 gramma. U li dawn il-percentaġi dejjem jiġi jiżdiedu minħabba kimiċi li kien fl-arja u anka konsum ta' alkohol u il- u tipjib. Oskar, it-tifel issa għandu 13 sena u fil-fatt għandu bżonn kura kuljum. L-istandard ta' kura illi natat lilu meta kien kif twilet ma kienx tajba u minħabba fekk kien hemm dem l-intilef mill moħ u fil-fatt jiena ikun verament imdejqa meta nħares lejh, il-skondizjoni tiegħu dejjem tmur għall-ar u fil-fatt jiena verament nibża x'ħaj jiġri wara li jiena mmut fil-fatt minn ħajħu ħsiebu u għalhekk li jiena qed niġġieled għal standards ta' kura aħjar fil-Polonja, speċjalment għat-tfal għat-tfal għadhom kif twildu. Kull sena ikunem hemm ħames mit telf twelit li twidu qabel iż-żmien. U naħseb illi jekk nassiguraw f'dawk l-ewwel ftit minuti wara li twilet it-tifel illi l-kura tas-saħħa tkun tajba nkunu nistgħu nevitaw ħafna mwiet. Nuqqas ta' standards professjonali waslu għal diżabiltajiet, epilepsi, problemi fil-diskors diversi kondizjoni toħrajn din tħalli impatt mhux biss fuq dawn it-tfal li twildu, anke fuq il-familja kollha jsir jkun hemm mart fil-familja, depression fil-familja, kondizjoni mentali, ineffiċenza fuq ix-xogħol ukoll u din tħalli impatt fuq il-kondizjoni ekonomika tal-familja, jkollok komijiet li ma jistgħux jaħdmu. U jkun hemm impatt finanzjarju fuq il-familja kollha kemm u jkun hemm spejjeż u l-iktar spejjeż żejda meħtieġa fuq livell Ewropew ukoll. Din il-kwistjoni tħalli impatt fuq soċjetajiet. Dawn l-ispejjeż se jiġu ppreżentati mis-Sinjora Madar li qed rappreżenta hawnhekk il-Fondazzjoni Ewropea għal eh, trabi ta' twelit għal trabi ta' twelit jina kolli nejt li jenka wara 12 sena għadni niftekar b'mod ċar l-esperjenza traumatika ta' meta wellit. Kieku ma kellix il-familjari hawnhekk kieku ma kellix il-familjari ħdejja ma kontx ikun naf li wara li għamilt C-section fil-fatt ma kontx naf it-tifel tiegħi fil-fatt ma kienx qed jieħu nifs il-kondizjoni tiegħu kienet severa, kienet gravi ħafna. Meta nħares lura nkun naf u nsir naf illi kieku l istandards ta' saħħa u ta' kura kienu aħjar, kien ikun seta' jkun tifel iktar kuntent illum il-ġurnata. Jina rridu nieħdu ħsieb l-Oscar il-ħin kollu 24 sija fuq 24 sija. ħafna ommijiet eh, hemm ukoll ommijiet waħedhom illi jridu jħossib tfal bħal dawn. Nishtin nitbilkom l-attenzjoni għal problemi bħal dawn. Hemm diversi esperti illi tkellmu dwar dan. Kien hemm xi tqajmu xi kwistjonijiet rigward il-kura li tingħata eżatt wara tqala u l-ħlas. Iżda m'hemmx biżejjed eh, informazzjoni, m'hemm biżejjed standardizzazzjoni l-Assoċjazzjoni tal-Gynecology qed tippjana toħroġ xi linji gwida fuq din il-kwistjoni u naħseb illi huwa biss wara li toħroġ din joħorġu dawn il-linji gwida li tfal kollha jkunu jistgħu jingħataw il-kura meħtieġa din ma tiddependix fuq eh, flima pajjiż titwilet titwilet it-tarbija din mhijiex problema pollakka irrid nenfatizza illi ċeqqa trid bħal dawn huma meħtieġa sabiex standards bħal dawn jiġu inklużi fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ix-xewqa tiegħi hi illi grazzi għal eh, kollaborazzjoni Ewropea ikun hemm kura tajba um, wara li wara l-ħlas sabiex ikun hemm iktar familji li jkollhom iktar ċans għal ħajja kuntenta. Skużani tal-li tkellimt fit-tul u tkellimt b'mod immaġġel, tgħid il-kellima. Forsi sa sinjura ma kara tkun tista' titkellem sa dwar ispejjeż. Titkellem issa, sinjura. Mekkara. Mikrofon għal-kellim. Jina ħankun nitkellem bil-lingwa tiegħi. Wara li smajna il polla jina nappoġġa il-Sinjor Spida u li nappoġġa minn dubdiet il-ġlida tagħha jiena om ukoll u għandna l-assoċjazzjoni għal twelit għal trabi twidu qabel iż-żmien. Aħriġna rapport u provajna rrikom kif tidher is-sitwazzjoni fl-Ewropa u provajna ħarġu b'xi rakkomandazzjonijiet, però fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn l-appoġġ tagħkom sabiex inkunu nistgħu nimplementaw ċerta kwistjonijiet madwar 5 miljun ehm, tarbija titwielet fl-Ewropa madwar 2 miljuni Issa madwar 2 miljuni oħra ikollhom problemi, komplikazzjonijiet u ma design elf eh, tarbija jkollhom problemi um, mentali gravi. U 25 eh, tarbija titwilet kull jum. Il-problema li memx reġistrazzjoni ta' dawn it-tfal, it-tfal, memx reġistrazzjoni ta' tfal li jitwildu mejta. Kif diġa hemm mhux it-tfal kollha huma reġistrati bl-istess mod, għalhekk huwa diffiċli ħafna li naħdmu fuq abbażi ta' dawn il-figuri. Kull ġimgħa minn 37 ġimgħa ta' tqala tagħmel differenza kbira jekk it-tifel jew tifla it-tarbija u xħajna xiela tissopravivi jew le ktar l-qoddim jibdew jitlu ċerta fatturi rigward jekk it-tfal jistax ikollhom diżabilità jew le. Nafu illi hemm kura li tingħata wara il-ħlas u din il-kura tingħata minn eh, ħaddiema kwalifikati, però nafu illi hemm moħħ eh, pulmun, qalb u dawn organi kollha huma essenzjali irrid nagħmlu minn kollox sabiex dawn it-tfal jibqgħu f'saħħithom u jibqgħu ħajjin, però ħafna jiddependu fuq il istat ta' tfal meta jitwildu. Għandi xi figuri u għandi rapport ukoll u tistgħu taraw intom infushom u tistgħu taraw differenza kbira bejn pajjiżi bħal l-Awstrija u l-Ġermanja għaliex fil-pajjiżi nordiċi kura tajba li tingħata wara l-ħlas. U hemm iktar huma aktar konxi li nżommu l-standards biex meta nikkumparaw dwar pajjiżi ma nikkumparaw dwar figuri ma' pajjiżi oħra. Forsi għalhekk illi għandna daqshekk ftit gruppi ta' lobby groups dawn il-pajjiżi. Ix-xorb u t-tipjib huwa tnejn mir-raġunijiet għal twelit qabel iż-żmien. U dan ħafna drabi seħ minħabba li ma tingħatax biżejjed informazzjoni lil-lom tqila. Irridu jkun hemm l-obbligu li ninformaw il-pazjenti dwar dawn kwistjonijiet jekk nħarsu lejn it-tfal li fil-fatt għandhom dawn it-tip ta' komplikazzjonijiet, naraw illi l-komplikazzjonijiet li jiġu minħabba nuqqas tossiġnu waqt li jitwildu t-tfal, dan jista' jwassal għal diżabilitajiet disabilitajt mentali, cerebral palsy u diversi mart ieħor kroniku, per esempio se jkollok il-pulmuni l mhumiex formati tajjeb. Dan ifisser illi iktar qudiem fil-ħajja tfal ikollhom isofru diversi eh, mart kroniku. U dan huma riżultati ġifieri dawn huma riżultati li ħarġu minn studji nafu illi 10% tal 10% ta' tfal jitwildu qabel żmien ikollhom problemi ta' dan it-tip, ġifieri dan U dan huwa ta' problemi, ta' problema il-moħ jibda jiġi żviluppat f'dan iż-żmien u dan kollu jista' jwassal għal prob jekk il-moħ ma jfurmax sew, ovvjament hemm ħafna kundizzjonijiet hemm diversi studji illi juru xiġri jekk tif jekk tarbija titweled qabel żmien u ma tingħatax il-kura meħtieġa. Sfortunatament il-petizzjonanta qudiemna fil-fatt għaddiet minn dan fuq livell personali. 500.000 tarbija titwilet fl-Unjoni Ewropea qabel iż-żmien. Ovvjament mhux kollha kemm huma jkollhom diżabiltajiet eh, severi, però rridu naħsbu kif aħna ħaniprovdu dawn it-tfal possibilità aħjar sabiex jissopravivu jkollhom ħajja ħjar. Enrikom stampi ta' sptarijiet, eh, ta' sptar fil-van tal-Europa u naraw illi memx bizzejiet tamir sabiex ikun nistaw natu sabiex it-tfal ikun nistaw jiġu monitorati mod tajjeb. Xikultant jek ma jintax s ossiġu l tfal jispiċċaw b'diversi kondizjoniet jistaw kol jitilfu il-dawl f'diversi f'istarijiet oħrajn ikun hemm noqqas ta' ikun noqqas ta' dawn nuqqas ta' sejsa ta' posta, però f'dawn l-istarijiet naraw li dan ma jsejħx u jekk ma jkunx hemm biżejjed kuntatt mal-ġenituri jista' jkun hemm problemi oħrajn ukoll. Qed nitkellmu dwar eh, tfal li għandhom numru ta' diżabiltajiet, skużani li qed nitkellem daqshekk malajr. Tgħid il-kelliema. Iva, dawn ma tfal li għandhom diżabiltajiet u għat nitkellmu dwar tfal dwar impatti finanzjari. dawn jisa kubat kolom problemi sabiex jisibu jiskolom edukazzjoni, jisibu xoħli, ġifri jem aspet soċjali u koll. U għem aspet juħar nistaw nindirizzaw, studju juħar nistaw nindirizzaw, studju li seħfir Unit. Dan l-studju juri illi l-ispejjeż jiġisew jiġu jitnaqsa sew jekk eh, persuna jekk tarbija titwiled ġimgħa wara ġifri kull ġurnata tagħmel effett. U kien studju kol Amerikan li juri illi nistgħu nifrankaw ħafna anke b'mod indirett jekk taraw l-ewwel tabella qudiemna. naraw kif l-spaces tidu berba darbiet naraw fit-tabella kemm eh, ikun hemm infi iktar jekk tarbija titwilet qabel iż-żmien. Titwilet biss erba' ġimgħat ukoll qabel iż-żmien. U hija s-soċjetà u l-familja li kollha ġordan il-pis, eh, tnejdu stess li hi nifissa ma tistax taħdem, eh, jiżdied ukoll ir-riskju ta' divorzju. U fil-fatt aħna it-tnejn ma kellniex tfal oħra wara li kellna wara kellna din it-tarbija li twildet qabel iż-żmien u din se tħall impatt fuq is-soċjetà speċjalment fuq medda twila ta' żmien. Irridu nġorru ħafna piżijiet finanzjari u dan ukoll ukoll ħall impatt. Jekk inħarsu l-standards Ewropew, naraw li mhuwiex biss obbligu għalina li nagħmlu dan nindirizzaw din il-kwistjoni hemm riskju wkoll għall immigranti fil-pajjiżi tagħna. Huma qegħdin għandhom iktar riskju li jkollhom trabi qabel iż-żmien. Diġà kellna petizzjoni dwar il-lingwa. Aħna għandna problema sabiex ninformaw u nagħtu informazzjoni l dawn l-immigranti. M'għandix tagħmel differenza fl-ma pajjiż tgħix mill kultura ġej u jekk intix mara jew raġel fl-Ewropa. Dan huwa riskju għal kulħadd mod partikolari jekk kulem komplikar fit tqala. jista' jkun ikollhom problemi kelli problemi fit tqal fit tqala il-raġel tiegħi se taspiċċa waħdu kieku jiena ma kellix kieku jiena ma kieku jiena kieku ma rnexxilix ngħix dik is-sitwazzjoni. Hemm ukoll il-qabar ta' tifla tiegħi jkunu jkolli tifla kieku kellna standards aħjar fis-sistemi tas-saħħa tagħna. Nirrid ikun sistema li tagħti każ il-kura ta' tfal fl-Ewropa. Grazzi. il-Vira Goebel. Grazzi l-Kummissjoni. Sur Signora Goebel, se tista' tirrespondi. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ähm, sehr geehrte Ähm, funktioniert sie? Fil-qosor ħafna. L-għonet, nishti najt kem nifema li sinjura. Il-situazzjoni spira, il-situazzjoni hija verament diffiċli. E, Il-Komissjoni għanda possibilitajiet limitati ħafna fuq is-saħħa tista' tagħmel proposta u inizjattiva Eh, illi kif jiġriġa u l-organizzazzjoni ta' sinjura hija involuta wkoll fi pjan tal-Kummissjoni. U aħna nippruvaw nużaw l-informazzjonijiet kollha li nirċevu mill-sinjura. Il-pjan u l-informazzjoni huma kollha a dispożizzjoni tal-Istati membri illi huma iridu però jagħmluhom l-informazzjonijiet. Il-Kommissjoni <laughs> però ma tista' tagħmel xejn huma l-Istati membri illi huma kompetenti f'dan il-każ għandhom il-bażi u l-kompetenza biex jagħmlu dan eh, u dan huwa kull ma tista' tajt il-Kummissjoni. Grazzi. Sonic. Lower net nishtiq nesprimi eh, eh, rikonoximent ta' signora Mader u signora Spira għal biex jintroduċu normi dispozizjoni Ewropea fuq dak li għandu xaqsam ma' trattament tal eh, ta', ta dawn il-problemi. Barra minn jena naħseb illi u dmir ta' kull stat jintroduċi dawn in-normi. Nishtiq nitlob nistaqsi l signora Spira dan li se ngħid. Spiss ngħidu illi l-introduzzjoni ta' dawn il-dispożizzjonijiet e, wasal għal ħafna spejjeż, joħloq ħafna spejjeż. Imma nistgħu ngħidu wkoll li l-introduzzjoni ta' dawn in-normi e, jista' jwassal fi żmien twil għal tnaqqis ta' spejjeż. X'taħseb, Sinjura? Grazzi, President. Il-petizjoni illi ġieti prezentata l-inna me signora Spira tirrigwarda il-kura neonatali jiena illi ħafna żmien f'kuntat ma' signora Spira u segwejt eh, kif sviluppat il-kwistjoni taħħa. il petizjoni ta' signora Spira u l-problema li għetti prezenta, Il-problema hija problema ewlenija għaliex titkellem fuq il-fatt li memx regolamentazzjoni ta' azzjonijiet minna ħata eh, ċerti stati membri fuq dak li għandu x'jaqsam ma' l-assistenza. Għat nitkellmu fuq il-kura medika l-applikazzjoni użu ta' strumenti minna ħata sptarijiet u nuqqas ta' assistenza xirqa għal om waqt il-ħlas u anki wara. Ehm, Is-sitwazzjoni hija attwali hija diffiċli ħafna li nindikaw x'jiġi eh, moti mill-personal eh, ta' tobba biex jgarantixxu eh, situazzjoni xirqa għal-tifel, għat tarbija e Dak li indikati signora Spira huwa punt ta' referenza importanti ħafna fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kuri li għandhom jenataw li trabi, specialment dawk li kunu prematuri. Jena nappoġġa l-petizjoni u tentativ ta' talba taħħa biex fl-aħħar jistaw ikunem hemm standard tal-komunità kollha fl-Ewropa għat trattament tal-tqala eh, u għal-ħlas. Jiena biex nikkonkludi n-għamil xi mistoqsijiet li Sinjura Spira flima għafas għandhom jiġu introdotti dawn id-dispozizjonijiet, x-forma għandu jkollhom u x-sej jbidlu dawn id-dispożizzjonijiet. Barra minnek, kiku eh, ġaġo kieku introdotti dawn id dispozizjonijiet It-tifel tiegħek kien ikollu iktar opportunità li jiex b'ħajja eh, normali bħal tfal oħrajn, un bat nixtieq nagħmel mistoqsija oħra s signora Mader Kif timmaġina enti eh, skontok xanx formandu jkollhom dawn l standard għal medicina u għal kura ta' trabi fl-Europa, ta' trabi ta' twelit. Eh, eh, Umbat għandi mistoqsija u koll minnaħa ta' kollega li mux prezenti l-lub. ċinu għal possibilitajiet li nbidlu il-leġislazzjoni fuq dak li għandu x'aqsam mal-kura uh, perinatali. Eh, u dawn li standards se waslu għal spejjeż iktar uh, importanti għal sistema ta' saħħa u għal familji. Għaw, signora Spira li t tixti li tixtieq tirrispondi talbet il-mikrofonu. Mela ngħaddi il mikrofonu lila. L-ewwel net. ringrazzja għal mistoqsijiet li għamlu li u li se nispondi għalihom fil-qosor kemm jista' jkun però fid-dettalji li intkom tlabtu. L-ewwel mistoqsija fuq l-introduzzjoni ta' leġislazzjoni, dispożizzjonijiet legali. Nara jfisser illi eh, barra minn rakkomandazzjoni jitkodda li jeżistu. Jekk isiru liġi vinkolanti, eh, bla dubju dawn eh, se jevitaw situazzjonijiet fejn, per eżempju, ma jkunx hemm eh, l-istrumenti biex iżommu t-tfal it-trabi fil-ħajja. F'dawn is-sitwazzjonijiet kollha nixti ngħid li huma l-istati, l-istati l-iktar foqra jagħtu eh, japprovaw l-introduzzjoni ta' dawn l-istandard, però mbagħad ma jkollhomx il-finanzi biex japplikaw u jittrasformaw f'realtà. realtà Eh, fil-kazi ta' tfal prematuri ma jkunx hemm l-inkubatur, eh, ma jkunx hemm l-istrumenti kollha li hemm bżonn. F'ħafna sptarijiet dawn l-istrumenti ma jeżistux. U x'jiġri f'dawn il-każ? Dawn it-tfal li jitwildu eh, isibu ruħhom f'sitwazzjoni li sa ruħ fiha t-tifel tiegħi. Kien hemm Eh, liġijiet, eh, meta twilet it-tifel tiegħi li skoltom l-istarijiet għandu jkollhom inkubaturi, eċetera, però ma kienux jeżistu dawn l-istrumenti, maħna ma nistawx eh, nassumu li kollox sejmur tajjeb li wieħed ikun tqila seba' snin, tqila seba' snin, ah, disa' xhur mbagħad kollox jispiċċa sew ħafna drabi għandu jkun hemm liġijiet vinkolanti li garantixxu li anki t-tfal li jitwildu qabel iż-żmien jgħixu għanna sista għanna rakkomandazzjonijiet li ma jorbtu l-ħat. E, dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu accettati u approvati, ma mux dejjem iġu eh, approvati u mwettqa mod konkret. Hemm pajjiżi li huma aktar foqra li mhumiex f'pożizzjoni li garantixxu li tfal jgħixu tfal bħat tifel tiegħi, hemm ġenituri bħali li jridu ma jmorrux jaħdmu biex kienu jistgħu jassistu t-tfal tagħhom, hemm sitwazzjoni, hemm familji li mhux possibbli eh, ma jaqolawx biżejjed flus biex jagħmlu dan, eh, iridu eh, dejjem għandhom iktar diffikultà u dana jsir fl-Unjoni Ewropea. Iseħ fl-Unjoni Ewropea, u l-Unjoni Ewropea għandha tejn lil dawn il-pajjiżi li iktar foqra. Eh, għanna, dejjem nitkellmu fuq il fat li eh, t-twelit qed jonqos eh, għax ħafna familji għandhom tifel wieħed biss, imma hemm familji li forsi anki tlieta jagħmlu tfal, imma meta jkollhom tifel wieħed li jkun maritek, ma kif jistgħu jippjanaw illi jkollhom iktar tfal. Issa jiena minix qed ngħid illi għandu jkunem eh, regolamentazzjoni dettaljata għal kull dettal eh, singolu, imma fil-leġislazzjoni ġenerali vinkolanti eh, għandu jkunem dan. Aħna eh, fi ċokontana nistaw namlu kull ma nistaw fi, kompetenza ta' impenjaw ruħna, ma mux dejjem jirnexxin inħalsu bħafna eh, flus biex imorru sptar biex nigarantixxu li kolna eh, ħlas eh, xira u ħlas żgur. Skużawni li tkellimt ħafna, ma jena minix <laughs> imdurri jan nitkellem fil-publiku u għandi daċxajn ta' stress jina naħseb li jinti rispondejt għal mistoqsijiet kolla li sa rulek, e, forsi hemm kol mistoqsijiet oħra li ma ġewx ma tajnihomx risposta li jispirawna biex nżommu din il petizjoni miftuħa anki biex e, namlu pressjoni fuq il-Kommissjoni biex e, jamlu jagħmlu pressjoni differenti biex iżommu il-kompetenza jiftuħa iktar nistgħu nimmaġinaw li E, għandu e, jkun hemm inizjattiva eh, lejn l autoritajiet lokali u fl-istess ħin nitol li l-Kommissjoni titlob anki illi l-istrumenti eh, ta' finanzjament eh, li jeżistu jużawhom b'mod iktar effettiv. Hemm ħafna possibilitajiet li wieħed jista' jippreżenta proġetti tal-Unjoni Ewropea biex tippromuovi il-dritt għas-saħħa u dana jista' jkun li wassal għal biex il komissjoni kolla impatt iktar importanti fil azzjoni taħħa biex jollu l-standards Ewropew Ewropej u jwaslu għal biex intaffu situazzjonijiet li huma verament eh, eh, eh, korroħ. Mm, nitlob l-petizjonanti li eh, nistaw nizgurawom, li aħna nistaw naħdmu u nżommu l-attenzjoni tal-komitat eh, tana imqajma eh, biex inkur nistaw inkomplu l-ħidma tagħna u namlu pressjoni l-Kommissjoni Ewropea. Jekk ma ħadd iktar li xtieq jitkellem nirringrazzja r-rappreżentanti tal-Fondazzjoni ta' Sinjura Spira tal-li ġiet eh, proponinna dan is-suġġett u bla dubju nerġaw nisimaw tisimaw minn għanna eh, biex najdurkom kif imxiet il-qoddim din il- eh, din il- eh, pro proċedura. Issa naddu għal għal punt li mis ehm, u naddu eh, il-mikrofonu l sinjora Valean li għal rapporter fuq l-opinjoni dwar il-program ta' drittijiet u ċittadini. Kollegi, <coughs> talbuna għal program ta' dritti ta' ċittadini tal-2014. Fl-aħħar snin hemm dejjem iktar petizzjonijiet li ġew reġistrati fuq problemi li affaċċajna minnaħa ta' ċittadini Ewropew fuq id-dritt tal-ċaqliq ħieles li huwa l-25% tal-, -tal Eh, petizzjonijiet kollha riċevejna. <coughs> Ir-rapport ġdid fuq ċittadinanza tal-2010 kif ukoll dak fuq il-progress fuq ċittadinanza Ewropea 2010 konkluda li ċittadini għat għandhom diffikultà meta jiġu jeżerċitaw dritta ċaqli liberu ħafna u ma dawn id-diffikultajiet burokrazija u dewmin fil-proċeduri amministrativi għal reġistrazzjoni u anki għal permessi ta' residenza. Eh, ħafna drabi hemm ħafna burokrazija eċessiva, ma eh, parzjalment ukoll imħabba l-interpretazzjoni żbaljata u l-implementazzjoni tar regoli minnaħa tal-autoritajiet nazzjonali Fl-Ottubru tal-2010 kien hemm 63 proċedura ta' ksur kontra stati membri fil-qasam tal uh, eh, l ta' ċittadinu ta' residenza. U nofs eh, ċittadini Ewropej kienu ċittadini Ewropej 48% jgħidu li ma kienux informati bizzejiet fuq id-dritt tagħhom. E, din in-noqas ta' informazzjoni ċittadini jikkonsidraw għahda mixkil l-iktar importanti uh, transkonfinalment biex illi qed huwa għal ċaliq ħeles. Fu l-informazzjoni meta niġu għal karta ta' drittijiet fundamentali, hemm noqas ta' frekwenti fuq lan tal-karta u situazzjonijiet meta tapplika u meta ma tapplikax Eh, eh, minkejja il-progress għal eh, kondizjonijiet opportunità indaqs bejn l irġiel u nisa hemm ħafna differenzi fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Il-violenza kontra l-nisa tibqa' waħda mill-ikbar espressjonijiet ta' din l-ugwaljanza. L-Unjoni Ewropea eh, saret approvat il-dritt ta' ta' ugwaljanza għal persuni ta' dizabilitajiet, pero dawn ma' mandomx il-possibilità li kollom il-libertajiet eh, fondamentali. Biex inkunu effettivi, nwaslu għal rizultati tajba għal ċittadini u għal negozji, dawn id-drittijiet rridu jkunu marufin minn dawk li applikawhom, ma' dawk li għatu l-pariri l-nies fuq id-drittijiet tagħhom u dawk li jibbenefikaw id drittijiet u għandhom jiġu applikati mod koerenti fil-Unjoni Europea kollha. Dana jista' jinkiseb illi nappoġġaw it-taħriġ u najmu l-kuxjenza u namlu networks u nifacilitaw il-kooperazzjoni. Barra minnek l-Unjoni Ewropea eh, trid eh, ikolla bażi analitika eh, tajba biex tappoġġa il-policy making u leġislazzjoni fil-qasam ta' drittijiet ta' ċittadini. Il-programm tal-2014-2020 e u suċċess ta' tlet programmi preċedenti eh, ċittadinanza eh, fondamentali eh, eh, diskriminazzjoni u e diversità u l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-programm ta' impjiegi u solidarietà soċjali eh, suppost għandha tissemplifika l-approċċ u bekk tista tiftaħ it-triqal biex ikun hemm ġestjoni iktar flessibbli u mirata tal-fondi. Tfisser ukoll proċeduri amministrativi e, inqas, e, strutturi sempliċi u armonizzazzjoni tar-regoli. Illi nġibu l-programmi kollha flimkien iwassal e ukoll għal biex ikun hemm allokazzjoni effiċenti tal-fondi u biex jindirizzaw il-problemi bl-iktar mod komprensiv u koordinat. Il-komitat tagħna jirċevi ħafna petizzjonijiet fuq il-lanijiet koperti minn dan il-programm. Eh, hemm organizzazzjonijiet li jisqu fuq l-importanza tal-finanzjament u diffikultà ta' aċċess tal-fondi, speċjalment tal-proġetti nazzjonali li jiġu sottomessi minn organizzazzjonijiet lokali żgħar. Għal daqstant illi kun hemm allokazzjoni trasparenti tal-fondi eh, u għandha tkun disponibbli mhux biss għal eh, networks tal-livell Ewropew ewlieni ma anki għal organizzazzjoni żgħar. Jiena nħares l qudiem nisma' l-kummenti tagħkom u suġġerimenti tagħkom, aħna bħalissa qed nesprimu eh, opinjoni mill-Kumitat eh, Libe. Aħna għanna l-konsiderazzjoni tal-opinjoni fit-8 ta' Mejju u l-adozzjoni hija prevista f'Lulju. Fi sessjoni plenarja. Grazie. Grazie la kollega. Grazie il kollega Valean. Talli kelmetna fuq dan il-opinjoni li importanti ħafna l-komitat tagħna nittama illi dawk li għandhom intenzjoni jitkelmu uh, eh, se jitkelmu fi seduta li misax ħadd ma talabni E, issa għal mikrofonu jina zgura li dan l-opinjoni ħatkun jista' jkollha ħafna ħafna punti ġodda ħafna minnhom jom anki mid-dibattitu tal-lum nistgħu nagħtu l-kontribuzzjoni ħaf fid-dibattitu u fil-ħidma successiva. Grazzi lill kollega Vale. Issa naddu għal punt 20. Rapport dwar iżjara għal verifika f'Berlin. Nati il-mikrofonu l-President tad-Delegazzjoni, il-kollega Buland. Grazzi, President. Jena ħsebt illi il-kollega kienet ħat titkellem fuq is-suġġett preċedenti ma jien namel nagħmel taqsira fuq dak illi e, twetta illum il-dinja missjoni illi tinkludi l-Onorevoli Jottova, igwidata minna f'Berlin. Ġim ħeji dokument ta' ħidma bażiku mhuwiex aħari illi se permetti li delegazzjoni tumbat jemendaw il-dokument biex nkun nistaw niprezentaw li l-Kumitat Petizzjoni bħala kompromess bażi ta' konsens fuq dan ir-rapport biex imbagħad jiġi votat fil-Kumitat tana fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex mbagħad dan id-dokument ikun pubbliku, ikun verament dokument ta' ħidma għal dispożizzjoni ta' kulħadd tal-Kumitat u mod partikolari ta' delegazzjoni illi żjarat e, e, e Berlin. Ma nistana ċektar illum, sfortunatament illum ma nistawx niprezentaw il-dokument ma kanix bżejt ħin biex nipreparawh, pero diġa aħna ftemna fuq il-metodu li sen adottaw u issa kull maridu namlu huwa eh, naħdmu fuq l-emendi. Ma nista' anki nieħu mistoqsijiet hekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħmelhom li. Tajjeb. <clears throat> Jiena ma stennejt li ħad titkellem daqshekk malajr, grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega tal-li prezentalna din il-missjoni għal-verifika, naħseb li dan huwa l-metodu li għanna nsegwu. L-importanti hija huwa li nkunu nistaw aħna naraw il-pożizzjoni differenti għax fil-fatt hemm pożizzjoni differenti u kif qal ukoll Filip bil-kalendarju bil-żminijiet li aħna premedejna eh, bekk inkunu nistaw inwet u il-ħidma tagħna. Grazzi. Ningrazzja l-kollega l-ewwel net, il-kollega li preżenta il-proċedura ġusta. Il-korretta. E e, e, il-talba tiegħi fil laqali li mis tal-grupp ta' ħidma tiġi prezentata mbagħad ir-rapport biex imbagħad nkunu nistaw niddiskutuh u napprovaħ fil komitat L-importanti għalli l-grupp ikun jista' jihu izmin neċessarju biex nevitaw li ma n nqogħdu naħdmu bad bil ħagġla Punt għasir, metodu. Aħna għanna naslu għal konklużjoni mill-ektar kmini possibli, anki jek naf li hemm xi rakkomandazzjoni raġonevoli fil-grupp fil-dokument ta' ħidma. Però ħadna diġà biżejjed ħin wis ħin u l-kwistjoni hija pjuttost urġenti. Bossinaru. Jina nixtieq <laughs> nagħmel ngħid sentenza waħda. Jina nilqa' din l-idea għaqlija illi nintaqgħu flimkien u naħdmu biex nilħqu kompromessi illi huma tajbin kemm għal komitat u anke għal kredibilità tal-ħidma tagħna. Jiena eh, kontent bir-riżultat li lħaqna llum u dawn l-eżempji għandna nsegwhom anki fil-futur biex nevitaw konflitti oħrajn. Għaw min jgħid bravo l-istur Bosinaro. Mela, biex naqsar il-pozizjoni ta'kom, il-kollega Jotova ma waslitx, allura jena fimt li intkom qed tippruvaw tilħu ftehim, għanna zewċ minuti kull manna, Sinjura Rojtova sa, sa, kem biex nalqu, qabel ma nalqu l-laqa. Għan Tista tiħu l-mikrofonu issa, l mikrofonu fidek. korregi jina nishtiq ninformakom fuq il xogħol ta' dokumentazzjoni mill-missjoni għal verifika f'Berlin fuq il-problemi ta' divorzi fil-familji imħalta, Anki meta il-persuni jkunu tal-istess nazjonalità, it-tilwim fuq il-kustodja ta' tfal jistaw e, e, jkunu e, Eh, importanti ħafna u dawk transkonfinali huma perikolużi speċjalment meta wieħed mill-ġenituri ma jkollux informazzjoni fuq is-sistema legali il-missjoni għal verifika eh, saret imħabba l-petizjonijiet numerużi għal komitat tana u li kienom xaqsmu mal eh, xogħol tagħna fil-Germania l-uffiċi eh, kienu qegħdin jiksru dritt tagħhom u kienu qegħdin jihdu deċiżjonijiet arbitrari u kienu qegħdin jihdu azzjoni mingħajr ma jkollhom talba. Kien hemm missjoni qabilna fl-2007 u il-numru kbir, l-ikbar numru kbir, l-ikbar numru ta' petizjonijiet kienu jirrigwardaw eh, ġenituri li ma kienux ġermaniżi u tfal ma setawx jitkellmu il-lingwa tagħhom. Kenna laqat ma' rappreżentanti tal-rati tal-familja u il-missjoni kella kien, kienet qasira ħafna u bekk ma stajniex niksbu biżejjed informazzjoni aħna batna kmistoqsijiet addizzjonali għall awtoritajiet u dinja raġuni li għaliha ħadna dan żmien kollu biex nippreparaw id-dokumenti, kellna ħafna raqat bejnietna, aħna ħejjejna Eh, taqsira ta' test u qed nippruvaw insib nilħu konsens. Inti tista' tifhem illi dan huwa suġġett eh, problema delikat ħafna u aħna ma nixtiqux nindaħlu fil-leġislazzjoni nazzjonali tal-Ġermanja jew illi nikontestaw id-dritt ta' sussidjarjetà minnaħa l-oħra aħna nixtiequ nippreparaw dokument formali biex in-nies illi jiġu għanna u jistennew li najnuhom eh, eh, u aħna nixtiequ nisqu li aħna għadna qed nirċevu ittri minnant ċittadini li għad għandhom problemi fis servizzi illi aħna illi, jihdu jittrattaw iżaza fil-Ġermanja. Aħna nixtiequ li d-dokumentana jimxi l-qoddim fis-soluzzjoni ta' din il-kwistjoni. il il kwistjoni u aħna fiduċużi li nkunu nistaw nipreparaw test ta' bazi ta' konsens u mbagħad nippreżentaw ħlilkom fil-laqgħa li miss, grazzi. Mela fil-laqgħa li miss nippreżentaw un poġġu fuq l-agenda l-approvazzjoni ta' dan il-dokument. Il-kollega Wieland. Fil-qosor, nishti namel żewġ kummenti. Jiena kontent mill li id-deċidejna nitrattaw il-kwistjoni. Il-petizzjoni ġiet konsidrata ammissibli għaliex eh, qed jgħidu li hemm sistemi legali illi E, jiddiskriminaw b'xi mod kontra ċerti ċittadini Ewropej. U intqal li iż-żminijiet huma xejn waħda e, osra. Issur jar meta diskutejna fuq il-programm għadna illi kienna bżon ta' jumejn, però mbagħad il-kumitat iddeċida li nagħmlu missjoni ta' ġurnata waħda biss. Ittiret e, komment? missjoni għal-verifika jina igwidajt iktar minn wahda minn daw il-missjonijiet fil-fat aħna qed qed inħarsu nisimgħu barra mill-pajjiż tagħna jekk aħna namlu dan un ma nsibux konsens fuq il-konklużjonijiet, allora nistgħu nippreżentaw l-emendi Umbat, eh, il-komitat jivvota għax inkella inutli namlom dawn missjonijiet. Jietova. Nishtiq nirringrazzja. Uwa il-kollega kien emmek, kien membru tad delegazzjoni u l-opinjoniet tiegħu ma tinvolvi bl mod membri oħrajn ta' delegazzjoni. Il-dokument illi aħna ħejjejna bħala dokument ta' ħidma ġi votat aħna qabbilnih ma' dokumenti ħor li ħafna sar eh, waqt li d ħid ma ġie mill-maġġoranza tal-membri tad-delegazzjoni ta' Berlin għax kien fih il-maġġoranza tal-proposti, tal-rakkomandazzjonijiet, eh, tal-membri tal-parlament li maru fil-fat f'Berlin, dan huwa l-ewwel kumment. Mbagħad kumment ieħor. Aħna ridna propju nivvotaw biex noħol u sistema l-iktar demokratika possibli u illi tinkludi l-daw kolla li ħadu sem. U t tillet komment jena ma naqbilx assolutament ma Viland, jena ma nafx huma l-użanzi, però jidir li f'dan il-grupp ta' ħidma hija kompetenza tagħna nilħu sens bil-mendi interni eh, fil-grupp ta' ħidma biex imbagħad id dokumenta ħari li mbagħad se eh, jkun diskuss eh, biex nilħu kompromess, allora mbagħad jiġi diskuss mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet u mbagħad il-Kumitat ikun jista' jivota favur jew kontra r-rapport imma kif jista' jkun li membri tal-Kumitat Petizzjoni illi ma studjawx id-dossier li ma ġewx Berlin, illi ma ntaqawx ma' nies eh, li huma involuti li kellhom fidejhom dossier oħrajn, kif jista' jkun li dawn il-membri tal-Parlament u membri tal-Kumitat Peti kif jista' huma jemendaw it-test mingħajr ma jkollhom l-ebda informazzjoni fuq il-fatti. Kif għal il-Sur Wieland? Mela, jena b'rispett kollu eh, lejn il-komitat tal-petizjonijiet u għal-grupp ta' ħidma illi jrid iħejdar il-dokument, u mbagħad iridu ninħu kun sess u fl-aħħar il-Komitat tal-Petizzjonijiet jista' jivvutah u le, però ma nistawx jemendaw il-membri tal-Komitat tal-komitat. Tal e, Kollegi, wasal iż-żmien tagħna biex nselmu l-interpreti, għasaj konna nkomplu laqa bl-Inglis. Mela l-interpreti selmu l-delegati eventuali li qed jisimgħuna u jalqu għaw. And clear we uh, should make a discussion about this uh, rule in the, in the coordinator meetings because I think we have uh, many fact-finding mission in the next time.